Merba fejn komitat naħseb irridu nibdow bil-proċeduri tagħna għalkemm ma nixi shadow rapporters kollha. Nispera illi dawn jiġu qabel eh, l-aħħar qegħdin fil-punt sitta tal-aġenda ċess aħjar għal finanzi għall smis U jiena ħanaddi il-mikrofonu lil Filip Debaker li huwa eh, l-rapporter ta' din l-opinjoni. Grazzi President. Kif tafu l-Europa palissa għanda krizi finanzjarja serja ħafna u l-koll nafu li dan jaffetwa l-intraprendituri specialment l-SMIs. Il-Kommissjoni dissa namlet pjantazzjoni għal aċċess aħjar għal-SMIs, għal aċċess għal-finanzi, pjantazzjoni li għandu informazzjoni valida, għazliet eh, interessanti u punti u soluzzjonijiet imsemmija f'dan il-pjantazzjoni. Aħna diskutejnieh dan u situazzjoni Eh, mal-SMEs u mal-stakeholders, anka ma' persuni individwali, għax aħna rridu nibqaw f'kuntatt mal-dinja reali, manka eh, eh, istituzzjonijiet ta' kreditu u organizzazzjonijiet ta' kreditu, dokument ta' dan il-pjantazzjoni huwa tajjeb ħafna per huma jixtiequ li jkun hemm aktar miżuri konkreti u diretti. Wara il-kriżi tal-Unjoni Ewropea, il-Kummissjoni u l-Istati membri ma għamlux miżuri konkreti aħjar biex indirizzaw l smi u l-aċċess tagħhom għal-finanzi. U b'dan ir-rapport, bl-abbozz sa' rapport, nixtieq nistimula kemm il-Kummissjoni u l-Istati Membri biex b'mod urġenti jresqu proposti konkreti. Ma ridux eh, eh, proposti ġodda ma ntejbu dak li tiġa jeżisti u dak li jeżisti tiġa fl-Istati Membri. Kultant il-proposti eh, li nagħmlu ma jkunux revoluzzjonarji, veru. Il-żewġ partijiet ta' negozjati ħassow li hemm bżonn ta' titjib kemm dawk ġifri li jagħtu l-kreditu u kemm l-intraprendituri. Min-naħa tal-intraprendituri dawn iħossu li jrid ikun hemm aktar professjonaliżmu għax ħafna drabi jkun hemm noqqasa ta' għarfin dwar il-accounting u twal affarijiet oħra li allura mbagħad joħloq ostakoli. Minnaħa tal-kredituri daw ma jkunux jafu bizzejed dwar il-negozju ta' eh, livell baxxu medju u, u eh, anka kultant ikun hemm nuqqas ta' trasparenza fir-rigward ta' pereżempju ħlasijiet li jridu jsiru. Mela, Fi rigward tal-finanzi nifissom għal SMEs, ħafna jistajna f'dan ir-rigward fil-pjan ta' azzjoni tal-Komissjoni niżlu ħafna e, e, e, enfasi fuq il-venture capital. Però dan mhux aċċessibbli għal SMEs kollha u għalhekk kien nħoss li soluzzjoni biex intejbu l-aċċess għal finanzjar għal SMEs huwa id-diversità. Eżempju li jiena semmejt fir-rapport huwa crowdfunding li huwa xi ħaġa ġdida, imma li jista' ikun eżempju tajjeb ta' kif wieħed jimla dan in-nuqqas li jeżisti anka l-ammonti enormi fil-kontijiet ta' tfaddil li huwa eh, kbir ħafna ħafna drabi f'ċertu stati membru ma jintużax dan jista' jiġi jintużat biex jifinanzjaw l-SMEs, iġifieri istituzzjonijiet, gvernijiet u oħrajn eh, jirrealizzaw l-importanza ta' aċċess ħjara għall-finanzja għall-SMEs. Il-Bank tal-Investiment eh, tal-Unjoni Ewropea fil-fatt jaraf dan u Jiena għalek eh, ħerqan ħafna li jkun hemm kooperazzjoni anka minna ħatakom biex kunem proposti konkreti biex dawn ikunu fil-post fil-ġimat li ġejjin. Grazzi. Right, uh, we have Mr. Dorfman. Mm, L-Honorable Dorfman issa. Mm, grazzi ħafna, President. Nixtieq nirringressa l-rapporter għax-xogħol eh, tiegħu u uh, f'ħafna punti aħna naqblu għalhekk uh, m'għandix għalfejn qed nirrepeti ħafna affarijiet. Bażikament anka fi żmien ta' negozju normali huwa diffiċli għall smis biex ikollhom aċċess għal kreditu għax l smis ħafna drabi jkollhom inqas aċċess għal kreditu minħabba li m'għandhomx l-arfin u l-esperjenza adattata huwa diffiċli wkoll biex jipprovdu uh, il-kollaterali u l-garanziji għalhekk huma f'pożizzjoni dajfa meta jkunu qegħdin jinnegozjaw minħabba il-negozji il-kbar u l-affarijiet imorru għall-ar fi żmien ta' fil-kriżi, speċjalment fil-kriżi attwali minħabba illi nistgħu naraw illi il-banek qed isiru ħafna aktar esiġenti u jevalwaw il-garanziji li nataw minnaħa tal smis u għalhekk eh, l smis qed isibu illi tkun diffiċli biex ikollhom aċċess għal kreditu għax anka hemm problemi minħabba li n-nies ma jħallsux e, dak li għandhom iħallsu huma lek ma jkollhomx e, rekwiżiti biex ikollhom aċċess għal kreditu. Il-mistoqsija li tqum dan ir-rapporti għax huwa importanti għal banek huwa eh, interessanti għal-jom li jagħtu l-kreditu li l-SMEs jew eh, hemm affarijiet oħra eh, x'għandhom jagħmlu il-banek iridu jagħmlu dan is-servizz ta' kreditu Jow eh, il-wol taħħom huwa li jinvestu il-flus li kollom ħafna ġrabi huwa din it-tieni għażla li hija l-aktar interessanti għalihom u il-credit crunch hija fil-fatt minħabba dan il-fatt li l-banik iħossu għali aktar interessanti għal-jom li għilaw il-flus permezz ta' investiment milli permezz ta' lotja ta' kreditu. U dan irid jitqisu kollan anke fir-rigward tal-miżuri individwali. Hemm miżuri individwali li naxtaqt insemmi Naħseb fil-fatt il-rapporter kopra eh, l-ambitu kollu imma waħda mill-problemi li nara jiena hija illi fil-kummerċ intern eh, tal-EU fil-kumpaniji li jaħdmu fuq livell transkonfinali huwa il-rati ta' interess differenti li jeżistu minn stat membri għal ieħor għalhekk hemm din id-distorzjoni tal-kompetittività għal SMEs f'żoni fejn hemm differenzi kbar bejn ir-rati ta' interess pajjiż u r-rati ta' interess pajjiż ieħor. Li huwa importanti huwa li fil-proposta tal-Kummissjoni eh, naraw jekk aħna ux qegħdin f'pożizzjoni illi nitkellmu dwar garanziji, sistema ta' garanziji pubbliċi. Per eżempju, f'pajjiżi hemm dan il-tip ta' kreditu u l-credit groupings li qegħdin jaħdmu b'mod tajjeb ħafna. Dan ifisser illi huwa ħafna aktar faċli li wieħed ikollu aċċess għal kapital għal l-SMEs, iġifiri fuq livell Ewropa u rridu nikkonsidraw jekk sistemi pal dawn jistaw jiġu żviluppati aħjar flimkien mal-Bank ta' Investiment Ewropew. Fl-aħħar net, il-kustjoni tal-polika ta' informazzjoni għall sms ħafna ġrabi daw ma jkunux jafu lejn min għandhom iduru u fil-programmi ta' l-Unjoni Ewropea għal-kreditu, disponibilità tal-kreditu għall sms u ma daw ma jafux kif għandhom eh, eh, għandu jkollhom aċċess għalihom għalhekk hemm bżonn ta' xogħol f'dan is-settur eh, għandhom jiġu inkoraġġuti anka l-istituzzjonijiet ta' kreditu li joffru aktar informazzjoni biex bekk l-SMEs ikunu f'sitwazzjoni aħjar. Barra minn hekk naqbel ma dak li qal ir-rapporter eh, mal-kumplament tal-affarijiet li qal ir-rapporter. Grazzi ħafna. Grazzi, Sina President, nishti uh, nilqa dan il-rapport, nifraħ l-rapporter fil rigward tal-kustjonijiet li waqt semmi f'dan il-rapport u naħseb li palissa huwa ċara mill-pjantazzjoni tal-Komissjoni u li hemm imniżel fir-rapport li għana nifukaw fuq uh, l-effetti tal-kriżi u l-istruttar tal-ġejjin li jismu l-arkitettura tal-Unjoni uh, Ewropea u l-SMIs irridu nfakru li l-Kommissjoni dwar l-impenn għal prinċipju tal-li wieħed jaħseb fi żgħir l-ower illi ifisser li jkun hemm leġiżlazzjoni li jqis li l-SMIs anka fi stadji bikrija tal-tfassil tal-politika biex il leġizlazzjoni tkun aktar eh, faċli biex tintuża mill-SMEs anka anqas pejjeż għal dawn l-intrapriżi żgħar u l-SMEs dawn għandhom jitpoġġu qudiem net. Meta wieħed is titlu il-kontenut ta' dan ir-rapport jiena l-amendi tiegħu ħajkun fukati fuq suġġett importanti għalija ġifiri l-forum differenti tal-finanzjar għal semis differenti. Għax il-koll nafu li l semis huma il-magna tal-ekonomija tal-Unjoni Ewropea f'dan iż-żmien ta' kriżi. Nixtieq naqbel ukoll mal-punti illi semi il rapporter illi huwa diffiċli jekk mhux perikulus illi wieħed jitratta l-SMEs bl-istess mod, kollha kemm huma. Ma jistax ikollok eh, approċċ wieħed għal kulħadd, speċjalment meta wieħed jitkellem dwar l-intrapriżi żgħar ħafna li huma rappreżentati tajjeb fl-ekonomija, għalhekk jiena nixtieq inżid eh, il-push neċessarja għall-inizjattivi għall kreditu għall kumpaniji żgħar 100 miljun euro fil-budget Eh, mill-Bank ta' Investiment Ewropew ħadem tajjeb fil-periodu tal-2010 u 14 u fil-periodu li jmiss nafu illi qed jiġi preparat mill-Komissjoni allokazzjoni ta' biljun euro għal din il-kustjoni partikolari, speċjalment eh, fil-programm għall-innovazzjoni u bidla soċjali hemm 20% tal-fondi illi aħna nixtiequ li jkunu mirati lejn il-microfinances u anka il-progress il fil programm Juris. Dan Eh, jaqbel ukoll ma dak li hemm fuq il-venture capital funds u nixtieq ngħid li f'dan ir-rigward nishtiq eh, eh, nixtieq nitkellem dwar il-social enterprises ġew enterprises fund dawn huma importanti ħafna biex nilqu l tal-2020 u anka irid ikun hemm aċċess tajjeb għal kapital soċjali din għandha tkun priorità għandna nimxu lejn din id-direzzjoni u l-aħħar punt qed naħdem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 Eh, fuq l-istrumenti finanzjari għamilt anka opinjoni fil-politika ta' koezjoni, ktibt fuq eh, strumenti finanzjari anka għall-SMEs u għanna għalek namlu aktar saħħa u nifukaw aktar f'dan il-rapport għax fis-seba' snin ġejjin il-Kummissjoni permezz eh, tal-appoġġ mill-Parlament Ewropew tiffoka aħjar fuq l-użu u l-applikazzjoni ta' dawn l-istrumenti, speċjalment fir-rigward tal-kooperazzjoni mal-Bank ta' Investiment Ewropew. Dawn huma punti li jiena nixtieq inżid fir-rapport support. Grazzi. Filip, inti imissek wasalt fl-axħar, wasalt eżatt fil-ħin. Biex tirrispondi għal dak kollu jadu qal. Mela, tajab ħafna. Signora President, ikolli nejt li qed nitkellem fisem l onorve Kamal li jgħat fil-konferenza ta' Birmingham tal-partit u jina għan nitkellem għalek fismu. Il-partit qed jiltaqa' f'Birmingham min jaf xe jiddiskutu l-lum fuq il-budget Ewropew. Eh, eh, naħseb xi vito eh, qed nistenna xi darba jien jgħid il-kellimi. Mela, l-Onorve Kamal jilqa l-pjantazzjoni tal-Kummissjoni u r-rapport il-rapport tal-rapporter li, li jsemmu l-importanza tal-SMEs fl-ekonomija Ewropea u d-diffikultajiet li qegħdin jiffaċċjaw biex jiżviluppaw u jikbru huwa kuntenti li jara li rapporter semma il-natura eterogena tal-suq tal-SMI. Memx definizjoni wahda għal-SMI. E. E, tista' tkun bbażata fuq il-kapitalizzazzjoni tas-suq, in-numru tal-impjegati, l-SMI e fija innifisa. Għalhekk rridu nqodu attenti biex eh, aħna nidentifikaw soluzzjonijiet eh, illi huma tajbin suppost għal kulħadd minħabba illi l-semmis huma differenti. Għandhom kwistjonijiet differenti qudiemhom l-aċċess għal finanzi, l-impjegati, biħeliet adattati, rridu niftakru wkoll ħafna mill-livelli effettivi biex ninkoraġġixxu tkabbir eh, tal-SMIs huwa fuq livell nazzjonali. Suċċessi li aħna rajna fl-Londra, pereżempju, fejmijiet ta' kumpaniji żgħar ta' teknoloġija teknoloġija bdow eh, bil-kumpaniji tagħhom eh, fi ftit snin huma fil-fatt ċirkostanzi speċifiki għal Londra. L-Unjoni Ewropea hawnhekk m'għandix kompetenza, ma rridux nkunu ambizzjużi iżejjed. Għalek, eh, rridu nqodu attenti, nifinalizzaw regolamenti li jkunu ta' beneficju dirett għal dawk li għadhom jibdow bil-kumpaniji, eh, bħal per eżempju fi rigward tal-Venture eh, Capital Funds li bħalissa fl flebda direzzjoni minħabba ħafna filosofiji ideoloġiċi dwar it-tax havens, l-onorevoli Kaman Herqan li jaħdem għal rapporter fuq dan id-dozzjer għal kemm huwa ma tantx iħoss li hemm wis uh, xi emenda u għandu ħafna tifħid lejn ix-xogħol li jagħmel ir-rapporter. Filip, issa inti imiss. Grazzi ħafna, grazzi Sharon. E, ħa niskuża ruħi fisem Filip Lambert għax se jkun hawnhekk fil-ħin imma ħan nipprova nispjega x'jixtieq jgħid. Mela, l-ewwel nett għal darboħra persona persuna li kważi jissima eh, pali Filip għamel ix-xogħol tajjeb ħafna nixtieq nirringrazzjaha u nixtieq nagħmel erba' osservazzjonijiet fejn forsi ma naqblux għax qed inħarsu minn perspettivi differenti l-ewwel nett fuq l-inċentiva għall-innovazzjoni naqbel illi rridu eh, eh, ikonna xi fattur pull factor imma inħossu il-miżuri li rridu niddeċidu fuqhom l-anijiet, per eżempju, tal-tnaqis fis co2 jew uh, aktar efficienza fil-rizorsi u fl-użu tal-enerġija dawn huma fil-fatt miliet li jimbuttaw jagħtu il-push mux din it-tip ta' regolament biss li ħajjen it-lesa missa f'innovazzjoni ma' din hija parti mill-logħba iva u għalhekk iridu ninkoraġixxu imma fl-istess ħin ikonna miżuri vinkolanti bilanċ adattat bej iż-żewġ miżuri biex bekka l-SMEs kollha u l-entrapriżi kollha ikunu innovattivi. L-eżempju tajjeb hija l-industrija tal-karozza tiftakru meta din l-industrija kien ikolla eh, suċċess biex tevi tal-miżuri eh, vinkolanti u dawn għalhekk baqgħu lura dawn għammettowa u ma stess fl-axar ma waslux fej kellom jaslu, issa ikollom jaċċettaw il-mizuri vinkolanti. It-tini punt fuq il-paragrafu 18 fejn inti għettejx il-tejt il-ratios olja aktar tal-kapital inaqsu il-self fal-SMIs. Memx e- e- fatturi xjentifiċi li u ma evidenza ta' dan ħafna banek fl-Europa u naħseb anka eh, fil-Belġju, Van Breda per eżempju, jew Triodos, fil-fat kienu qed iselfu fil-waqt li kellhom ratios tal-kapital li kienu li kienu konformi mal-Basil 3. Il-mistoqsija hi il-veloċità ta' tranzizjoni, veru jekk nippruvaw inħafu wis mill-livelli tal-kapital għalejn ixquhom ikunu jekk inkunu wis veloċi inkissru l-makkinarju u l-inċentiva tal-banek biex eh, u dawn naqsu il-balance sheet minn flok iżidu il-ratio. L-importanti li naslu emmek minħabba il-self tal-SMS e, imma mux xie imma l-livelli assoluti mumiex eh, eh, importanti, il-veloċità miex importanti. Imbat għanna il-dik li għetisaħessi word, il-kondizjonalità li tuża juża ħafna is-sur dragi aħna inħossu illi qed nużaw lajnuna statali u l-appoċċa għal SMEs, eh, politika li mhijiex standard, għandu jkun hemm il-kondizzjonalità marbuta ma' dan kollu u fl-aħħar net anka jekk mhijiex kompetenza tal-Unjoni Ewropea b'mod komplet, ikun interessanti li wieħed jisma' lill kummissjoni u anka forsi toħroġ b'komunikazzjoni ta' xini l-aħjar prassi biex wieħed inkoraġixxi l-SMEs u jiffinanzjom. Hemm ħafna teams madwar l-Ewropa, hemm min qed jaħdem aħjar minn ħaddieħor u jkun interessanti li naraw li l-Kummissjoni mingħajr ma toqgħod fuq miljuni ta' euro toħroġ b'rapport li tispjega bih min qed jagħmel xiex u l-evalwazzjoni ta' xini l-aħjar prassi. Ħanieqaf hawnhekk grazzi ħafna tal-paċenzja tagħkom. Thank you very much, Jean Paul. Grazzi Jean Paul, kieġbok. Grazzi tas-Sinjor President. Grazzi. Grazzi rapporter għal dawn il-kommenti u anki suġġerimenti. Jien għandi ftit kommenti sempliċi u anki xi osservazzjonijiet l-ewwel net il-finanzjament ta' l-SMEs. Eh, Jiena qed nixxieħ pero ħafna nies ilhom jitkellmu dwar din dan il-kwistjoni matul il-ħajja il-karriera politika tiegħi, però ikolli ngħid li marra sanna l-ebda riżultati. L-ewwel net, min għandu jiffinanzja l-SMEs? Hemm tliet sorsi possibbli il-negozjant innifsu, il-kontribut personali tiegħu li probabbilment ikun pjuttost limitat, u mbagħad għandna l-investituri u nies oħrajn. Aħna wkoll nistgħu ngħidu li ħafna mir-riżorsi qegħdin jinxfu u għalhekk jekk aħna nħarsu aktar mill-qrib lejn dawn iċ-ċifri, is-self għal l-ekonomija tikunu ħafna iktar kbar mid għal menu dan jotta l franza għalhekk l-investiment qed jisparixxi il-kapital ta' riskju, dawn il-kapital ta' riskju venture capitals fi Franza. Ser jispiċċaw minn u tliet snin oħra, dan għaliex? It-tfaddil mod qed jiġi immarat lejn ir-riskju u aħna qegħdin ngħixu f'soċjetà fejn l-inċertezza dejjem qed issir bħala l-ħajta kuljum hija regola. Ħadd m'għandu bizzet fiduċja biex l-invest jinvesti fuq ammont ta' snin, eh, speċjalment fuq tip ta' anke biex jisalvaw ċertu impjegati, ċertu fil-fatt ċittadini edin u koll jimxu lejn eh, verament eh, tip ta' self rigorus ħafna anki bitħul baxx u li però ikun sigur batem hemm nies ukoll li ser jibatu tfaddil tagħhom f'ċertu tip ta' direzzjoni, per mhux ħajkunu fih dan l-Islammiż. Allura l-problema prinċipali fil-kriżi tal-lum hija problema ta' fiduċja. Jekk min ifaddal jew investituri futuri ma jkollhomx biżżejjed fiduċja, dak il-każ mhux ser jinvestu l-flus tagħhom f'kumpaniji jista' jkollok l-istudji kollha ta' impatt, studji u proġetti oħra, però din is-sitwazzjoni mhix ser tinbidel. Kemm nħarsu li sitwazzjoni fil-Ġermanja u Franza fejn hemm SMEs pjuttost kbar, u mbagħad fi Franza għandna wħud li huma żgħar, nek nħarsu li dawn l-SMEs il-kbar dawn ma' kumpaniji familjari tal-familji ġifiri, ġifiri ħadu ħafna żmien biex jimbnew u użaw kapital oriġinarjament li kien tagħhom. Issa aħna rridu naraw kif nistgħu eh, natu toma li ċittadini, toma ta' riskju, anke kif involvu ruħom fil-negozju. Pero biex dan isseħ, il kolonomija titkun waħda stabli u rridu niprofaw noħorġu mill-kriżi. Grazzi. Thank you, <coughs> um, Filip. And excuse me if I... Tassew Filip, u skużani jekk jinaħa nitlaq mill-podju waqt li inti tkun eh, jgħat titkellem, mistednin tagħna. Grazzi tassew, nixtieq nirringrazzja li kummenti li ntqalu mill-membri parlamentari fuq rapporti għaj, nixtieq nikkjarifika ċertu punti fuq il-rapporti għaj li m'hemmx ħaġa bħal SMI. L-SMI huma differenti madwar l-Ewropa u ovvjament kif għattilkom m'hemmx sitwazzjoni li ser tot għal kulħadd għax kull SMija differenti tajb li wkoll ħars lej l-aħjar prassi li jeżistu f'daw il-kategoriji tal-SMI sabiex bekk naraw kif il-Kummissjoni tkun tista' tistabilixxi it-trasferiment ta' dan l-arfin tal-aħjar prassi. Fl-istess waqt jiena naħseb li meta aħna tinfasslu regolamenti ġodda fiħdan l-Ewropa, li niftakru li aħna merdux noħor u eh, żejjed speċjalment tal-SMEs. U ma naqbilx ma' Filip li qed referenza għal rekwiżit ta' kapital u diskussjoni kollha kemm rigward regolamenti differenti dwar istituzzjoni finanzjarji, speċjalment il-banek. Jien naħseb li l smi huma ferm importanti għall ekonomija tagħna u l-mod kif aħna nirregolaw l-industrija finanzjarja preżentament qiegħda tibdel il-mod kif il-kapitali tiġi allokata. Allura rridu nodu attenti kif dawn ir-regoli ser jaffettwaw il-finanzjament ta' l-SMEs mod partikolari u din tagħmel referenza għal kumment oħra li sar anki f'dak li għandu x'jaqsam ma' tnaqir tal-sfiq finanzjari fl-Ewropa li ġdin ta' bilħaq tissir problema u f'reġuni ġirien nistgħu naraw l-effetta li xieżistu differenzi fl-interess, rati ta' interess. Jina naħseb ukoll li semmejt fir-rapporti għaj rigward l-informazzjoni ta' programmi eżistenti għall-SMEs biex ikun hemm iktar imprenditorjalità L-istituzzjoni Ewropew ovvjament għandhom ħafna xogħol xi jridu jagħmlu, hemm ħafna programmi eżistenti u ta' bilħaq li l-firxa ta' informazzjoni f'dan il-qasam għandha titħabbar. L-aħħar punt li xieq nisħaq fuq u għandu xi jaqsam ma' suq intern. U riskju li qed jisparixxi minn daw is-swieq jiena naf li għalkemm ħafna nies qed fadlu l-flus għaliex qed jibżgħu minn riskju ħafna flus xorta waħda qed jiġi pumpjat fl-ekonomija, però daw morru normalment lej aktar kumpaniji kbar, u allura l-kumpaniji żaru medji u ma dawk li verament qed jaffaċċjaw l-aktar problemi. Għalek, aħna forsi mish, ma tinsabx taħt il-kompetenza tagħna, però jiddependi wkoll mill sati membri biex jipprovdu il-ċettivi neċessari kemm fuq livell ta' taxxa, kif ukoll elementi oħra biex jaraw li il-flus jibqa' jiġi ippumpjat lejn dawn it-tip ta' kumpaniji għaliex ħafna drabi dan il-flus infadla fil-ġemp u morba fil-ġemp ma tiwaslu għal xejn. Nixtieq nirringrazzjakom u l-parteċipazzjoni tagħkom fuq dan ir-rapport tiegħi grazzi. Grazzi tassew, Sur Bakker, iva jina xtaqt ninformakom li il-data ta' skadenza għall-amendi hija 18 ottubru, il-konsiderazzjoni tal-amendi ser issir fit-28 u 29 ta' novembru il-vot fil-Kumitat ta' Ikon huwa mistenni li jkun fi 17 jew fi 18 ta' Diċembru u fl ħarnet il-vot fil-plenarja ser issi fi frar tal-2013. U issa ħanaddu minna ftit ieħor għal punt li misfuq l-agenda li huwa smieħ pubbliku flimkien ma' Mario Draghi bħala l-President tal-Bord ta' Riski Sistematiku Ewropew. Nirringrazzjakom. Right. Well, we are running almost spot on time. Mela aħna kważiet inżommu eżattament mal-ħin. Mela, nati merħba mill-ġdid il-President tal-Bank Ċentrali Ewropew, is-Sur Mario Draghi, m'għandux bżonn ta' introduzzjoni Pero nistaw najdu x'san għamlu dal-ħodu u ħajajdinna fiħdan eh, smieħ publiku bħala l-kap tal-Bord ta' Riski Sistematiku Ewropew ħajtina informazzjoni. U wara dan il-punt aħna mbagħad nistgħu ngħaddu għad dialogu monetarju. Jekk joġobkom żommu eh, il-mistoqsijiet tagħkom separati għal kull sezzjoni li għandna dedikata llum għal dal-ħodu. Mela, ħnitkellmu ftit issa fuq il-Bord ta' Riski Sistematiku Ewropew u donni qed inżomm ħafna mal-aġenda tiegħi mhux qed niddevja mill-aġenda. Natik il-kelma Sur Mario Draghi, grazzi tassew, grazzi Sharon, membri onorevoli. Jiena verament kuntent u onorat li nider qudiem dan il-komitat illum sabiex ninformakom rigward l-attivitajiet tal-Bord ta' riskju sistematiku għall-Unjoni Ewropea. Kif tafu, li bi komplementa kif il-Banek Ċentrali, il-Supervizuri Nazzjonali u anki it-tlet l-autoritajiet ta' supervizjoni Ewropej jagħtu l-informazzjoni rigward x'inhi il-macroprudential perspective. Hawnhekk qed nitkellmu dwar il-kapaċità li nanalizzaw ir-riskju fost is-setturi differenti ta' swieq biex nindirizzaw il-vulnerabilitajiet li dawn normalment insibhom fis-settur bankarju u anki biex neżaminaw ir-riski fuq il-medda medja ta' żmien fis-sistema finanzjar bħala xaġa sħiħa A' bażi ta' tali analizi marbuta mal-proposti għal azzjoni eh, remedial action ta', ta rekomandazzjoniet li jessarbi tittipreteġi l-ekonomija Ewropea mill fraċilità tal-sistema finanzjarja. Parti importanti mix-xogħol tal-ISRB kienet il-pubblikazzjoni tal-ewwel dashboard, risk dashboard, dashboard ta' riskju fl-20 ta' settembru tal-2012. Dan id-dashboard ġi mitlub minn dan il-Parlament fil-proċess ta' leġiżlazzjoni li kien jistabilixxi l isrb fih insibu numru ta' indikaturi kwalitattivi u kwantitattivi li għandhom lan li jidentifikaw u anki jkejlu ir-riski sistematiku. Il-dashboard ta' riskju ġi maħlu f'kooperazzjoni mal-Bank Ċentrali Ewropew u anki it-tlet autoritajiet ta' supervizjoni Ewropej din huwa wieħed mill-input li huwa meqjus bħala mill-bord tal-ISRB f'dak li huma riski u vulnerabilitajiet li jeżistu fis-sistema finanzjarja. Id-dashboard ser jiġi aġġornat fuq livell ta' erba darbit fis-sema ħares lejn il-riskju anki matul il-, il iż-żmien li nkunu għaddej minn fih u anki jintuża bħala strument ta' informazzjoni li wassal għal aktar analiżi fuq ir-riskju sistematiku aktar milli sistema bikrija ta' ta' twissija il-bord ukoll iddeċida li bupublika dan id-dashboard u fih insibu wkoll data li nistgħu għaw wkoll fil-sit elettroniku tal-ISRB. Għan t-kelmu fuq is-sitwazzjoni preżenti l-ekonomija Ewropej u anki sistemi finanzjarji qed ikomplu jiffaċċjaw spidi fi żmien dawn iż-żminijiet u għalhekk importanti li nibqgħu naħsbu dwar ir-riskju sistematiku. Però hemm raġuni wkoll li għandna nkunu fiduċjużi li il dawk li ħdu u jfasslu politika jkomplu jaqblu fuq f'temmijiet li ġew fuq deċiżjonijiet li ġew miftema u anki li jżommu magħhom dawn miżuri inkludi riformi makroekonomiċi sabiex jassikuraw kompetizzjoni u anki sistem, eh, finanzi pubbliċi sostenibli anki li kunem riformi biex ikun hemm sistemi finanzjari gorużi li jaħdmu b'mod effiċenti daw jinkludu wkoll żviluppi fiħdan l istituzzjoni l qafas istituzzjonali tal-Unjoni Ewropea. Min perspettiva makroprudential hemm tliet elementi ta' riskju. L-ewwel net hemm diffikultajiet f'dak li huma implementazzjoni ta' miżuri ġew miftema fuqhom. Ir-riskju ta' ħabari dwar il- l-ekonomija makro anki għal dak li hu finanzjament u t-tielet punt hemm ir-riskju li jkun hemm nuqqasijiet ta' feedback bejn daw iż-żewġ fatturi u dan jista' eh, inaqqas il proviżjoni ta' kreditu li tista' tlaħħal mill-aħħar taffettwa l-ekonomija reali li nerġaw nixprunaw dan din is-sistema hija importanti għal irkupru minkejja ċertu tnaqqis li jistgħu jsiru f'tensjonijiet ta' sistemi finanzjarja li jibqgħu imġekla f'ċertu partijiet tas sistema f'dan iż-żmien ir-rwol ta' politika ta' prudenza għandha tibda fis-setturi finanzjarji. Sabiex nibnu mill-ġdid il-fiduċja il fiduċja tal fil-banek importanti li nassikurawhom dwar il-kwalità tal-assi. Hemm numru ta' għażliet li l-awtoritajiet jistgħu jikkonsidraw. Waħda minnhom hu l-insaħħu l-informazzjoni li tingħata jew il-konfidenzjalità anke fuq rivell ta' dispożizzjonijiet mbagħad għandna l-evalwazzjoni tal-kwalità tal-assi bl-inklużjoni ta' peer reviews mis superviżuri kif ukoll evalwazzjoni mit partijiet terzi. Tielet għażla tista' tkun ukoll fejn kun neċessarju u t twaqqif ta' entitajiet separati li għandhom jindirizzaw il-kwalità baxxa tal-assi. Xogħol importanti diġa qed isir mill l-autoritajiet bankarji Ewropew u jevalwaw ukoll id-diffikultajiet li jeżistu fil-autorità bankarja biex jimprovu, jipromovu l-kwalità tal-assi u jarmonizzaw ukoll il-variables bħal per eżempju ċertu self. Il-propost li jett proponi li SRB għal politika ta' prudenza mo partikolari fuq il-vulnerabilitajiet li jazistu għal finanzjament bankarju fid-dawl ta' diffikultajiet li jeżistu fil- kreditu u finanzjament bankari fl-imkien ma' li BA aħna qed nagħmlu evalwazzjoni ta' diffikultajiet li jeżistu fl-assi u anki ċertu strumenti finanzjarji bħal eh, ċertu liquidity bħal liquidity swaps lan u l-identifikaw sorsi ta' riskju sistematiku u anki azzjoni ta' politika biex innaqsu dawn id-diffikultajiet. Jien għandi l-intenzjoni nippreżenta r-riżultat ta' dan il-proċess fi smih li jmiss ġifir fl-ewwel nofs tal-2013. Li l-eżaminazzjoni tal-ISRB ta' sistema finanzjarja tmur li l-in mis-settur bankarju. Illum nixi nixet l-attenzjoni b'mod partikolari fuq id żviluppi fil- fis-swieq oħra barra l-Unjoni Ewropea ta' barra l-Unjoni Ewropea u anki il xogħol analitiku tal-ISRBA u anki il-pariri li nataw. L-implementazzjoni tal-impen tal-G20 għal Central Clearing u anki għad derivativi tal-OTC għanda konsegwenzi importanti ħafna għal sistema finanzjarju ekonomik tal-Unjoni Ewropea. Il-SRB bdiet tevalwa l-implikazzjonijiet ta' riskju ta' CCPs u dawn ser ikunu importanti ħafna fih dan is-sistema finanzjarja. Ħajkunu kruċjali l-eżaminazzjoni makro din l-eżaminazzjoni ser tkun importanti għal ċertu tuħ li jridu jisuru fil-sistema finanzjarja daħi kollu eh, impatt qawwi ħafna fl-ekonomija. Fil-waqt li rwol ta' CCB zinaqqas ukoll ir riskju ta' partit oħra, Dan jimplika wkoll żieda fil-riskju ta' konċentrazzjoni għalhekk li SRB ħarġet parir lil l-autoritajt ta' suq ta' securities fuq żewġ aspetti rigward il um, kemm huma rigorużi dawn is-CCPs minnaħa l-oħra li SRB informa li SMA biex iżidu il-, il, il il-limitazzjoni ta' daw is-CCBs biex jelbu din il-kwistjoni li teżisti sabiex jinħarġu kol jew jiġu aċċettati il-garanzije minnaħ tal-banek li SRB u kol wissiet li il-riskju morbut ma cross-collateralization għandu u kol jittet in konsiderazzjoni rigward il-clearing bejn il-kooperazzjoniet mhux finanzjari li qed imexxu swieq ta' derivattivi li jessarbi wissa lill SMA biex jirrestringi l-possibiltajiet għal tali korporazzjonijiet biex jagħmlu tip ta' settlements apparti parti CCPs biex inaqsu dan it-tip ta' riski li jeżisti minn kumpaniji oħrajn. Dispjaċir minn perspettiva ta' prudenza jizisti riskju li daw il-vulnerabilitajiet li ġew identifikati mill-SRB se jibqaw emmek u ħajibqaw mux jiġu indirizzati. Dan minħabba l-fat li teqem interpretazzjoni ta' leġizlazzjoni iram u għamlet ta' diffiċli ħafna biex tinterpreta dawn il-parita li jessarbi f'standards tekniċi, il-swiq tal-OTC mod aktar wiesa issa li jessar bijet teżamina il-riskju potenzjali li jeżisti minn daw il-prassi ta' swieq u fil-fat qed ikun eh, komuni ħafna da' fil-shadow banking. Per eżempju, collateral pledge minn klient jista' jiġi użat minn ġdid minn dak li qed jissellef biex għall-użu ta' self tiegħu stess dan din ix-xejra li hija msejħa bħala rehypothecation tista' tiġi repetuta ħafna drabi bl-istess kollateraġ, bl-istess tip ta' flus jew proprjetà. U din tista' toħloq katina ta' eh, ċiklu vizzjuż li umbat tista' tfalli għax ma tasalx riżultati. Meta niġu għal self ta' kredit, ta' kreditu, dak il-tip ta' kreditu jista' jiġi investit mill-ġdid minn dak li qed jagħmel is-self tali, tip ta' investiment jista' wasal għal aktar maturità u jista' jkun hemm użu mill-ġdid ta' cash collateral fil-transazzjoni mm, finanzjara ta' kollaterali. Rigward l-Unjoni Bankarja u l-ISRB. L-ISRB e kol għamlet evalwazzjoni tal- pjanijiet bħalissa li għaddejn fuq l-Unjoni Bankarja u tilqaw kol il-proposta tal-Kommissjoni Ewropea aktar membri ħossu li il-benefiċċji kbar ta' dan il-mekanizmu ta' supervizjoni jizġi imsa ħahjek rezoluzzjoni adegwata tal-banek tiġi implementata minar ma jkun hemm dewmin sostanzjali. L-inizjattiva tal-Komissjoni biex nwaqfu mekanizmu ta' rezoluzzjoni wahdanija biex insolvu l-problema tal-banek u anki l-autorità bankarja da għandhom jiġu imħeġġa li SRB qed tirrifletta wkoll fuq l-implikazzjonijiet tal-SSM għax-xogħol tagħha stess. Il-proposta tal-Kummissjoni taffetwa b'mod dirett il-Macro Prudential Policy u anki l-implementazzjoni tagħha u għalhekk qed tissuġġerixxi li l-ECB jkoll kompetenza totali fiħdan l-żona euro sabiex ikolla tip ta' buffer rates antiċikliċi li kollhom lan li jindirizzaw l-riskju makro prudential jew tip ta' riskju sistematiku li u ukoll fiħdan l-Unjoni. Li SRB wkoll saħqet li l macro prudential policy għandha tkun flessibbli sabiex tevita l-bini ta' riskju sistematiku. dawk li jihdu l-polit jifaslu politi għandhom jivalwaw il-riskju kif e kif dawn il-riskju ġi identifikat iktar milli normalment ikunu eh, ma jihdux azzjoni. Il-flessibilità tista' tiġi bilanċjata mill-koordinazzjoni tal-membri biex jagħmlu salvagwardi kontra ċertu esternalitajiet potenzjali jew konsegwenzi ma jkunux mistennija ix-xogħol tal-ISRB qed jaħdem fuq qafas ġenerali għal koordinazzjoni ta' Macro Prudential policies fiħdan l-Unjoni Ewropea. L-ewwel riżultati jistgħu jiġu jistgħu jkunu mistennija fis-snin li ġejjin matul iż-żmien, reviżjoni tal-missjoni u x-xogħol tal-ISRB nnifsu ser isir fl-2013. Tlet membri tal-Kumitat tal-ISRB is-Sinjura Vingbergs, li hija president tal-Bord Tekniku, is-Sur Sapir, il-President tal-Kumitat Xjentifiku u s-Sur Kostanzju, Viċi-President tal-ICB, ser jeżaminaw il-ħidma tal-ISRB bl-inklużjoni u kol fid-dawl tal- eh, għal ħajkunem tal-Unjoni Bankarja li SRB qed jaħdem ukoll fuq l-ewwel implementazzjoni ta' lat jew inkella dan il-mekkaniżmu li nsibuh fir-regolament jassar isrb sabiex nassikuraw li ċertu eh, nis li kolom impatt jirrispondu jwiġbu b'mod tajjeb għal bidlit qed isiru. Rigward ir-rekomandazzjonijiet tal ISRB li ħarġu fl-2011 skadew f'Ġunju tal-2012. ċertu reviews qegħdin jgħidu li dawn il-mekkaniżmu ħadem ħarir. Fl-istess waqt aħna rridu nkomplu nevalwaw il- Afastana, il-segretarjat u kol għamlu kontatti ma' istituzzjoni relevanti bħal Kommissjoni Ewropea, l-IMF, l-OECD, l-IFSB u anki il-Bank għal Settlements Internazzjonali biex jitalmu mill-esperienzi tagħhom. Biex nala nixtieq nisħaq li jeżisti progress sostanzjali anke meta nifmu l-riski sistematiku u tfassil tal-macroprudential policies fiħdan l-Unjoni Ewropea. Dan ma kienx ikun possibbli mingħajr ma jkun hemm involviment attiv u dedikazzjoni mill-membri u l-istituzzjoni tal-ISRB u anki l-komitati involuti. Meta nqisu wkoll il-bidla tal-board il board nix ringrazzja li sur Martin Helvi u nixtieq ukoll u nifraħ kull suċċess lill Andrej Sapir iċ il-ġdid. Jiena naf li intom ser kolkom opportunità biex tagħmlu skambju ta' opinjonijiet mal-President u l-Viċi President minna hawn ftit ta' zminiħor. ieħor. Nirringrazzjakom għall attenzjoni tagħkom, sensa ta' kom tagħkom għal mistoqsijiet jista' kolkom. Grazzi. Thank you very much. Um, as usual, we... Grazzi tas-sew bħassoltu għanna ħafna mistoqsijiet x'nippruvaw indaħlu f'perjodu ta' ħin. Asir għanna 10 mistoqsijiet li huma lokati lil gruppi skont il-prinċipju deħont. U għalhekk eh, kulħadd għandu l-istess ħin allokat għalih. Biex nippruvaw Nigodanjaw, xiftit tal-ħin jinser noħodhom fi gruppi, għaliex inkella ma nafx kif nistaw Innestu l-ewwel tlieta l-Onorevoli Hubner, l-Onorevoli Ferreira u l-Onorevoli Schmidt. L-Onorevoli Hubner. Grazzi, President. President, jina naqbel miegħek illi biex niprevenu u nraznu il-riskju għanna bżon il-mekkanizmu ta' supervizjoni u ta' rezoluzzjoni nittamma li taqbel miegħi illi il-vulnerabilitajiet sistem, sistemiċi ma jinsabux imnaqxa fil-blat u nistaw naraw xi sfumaturi oħra bħal shadow banking per eżempju dan u eżempju aħna naqblu li hemm riskju kbir illi illi l-mekanizmu ta' supervizjoni ser jaħdem għal perjodu ta' żmien mingħajr il-mekanizmu ta' rezoluzzjoni. Aħna nafu wkoll illi l-SSM ser jaqsam is-suq intern fil-setturi bankarji ta' zona euro u dak mhux ta' zona euro u għalhekk il-mistoqsija tiegħi x'riski jista' jkun hemm, x'inhuma riski potenzjali frabta ma' dan, jiġifieri il-kriterji li qed tipproponi l-Kummissjoni biex tidentifika r riskju sistemiku marbut ma' l-esponiment u l-ġurisdizzjonijiet multipli dawn huma b'saħħithom biżejjed it-tininet. Din il-firda tas suq intern bejn is-settur bankarju ta' żona euro u dak mhux ta' żona euro dan jista' jkun sors importanti ta' riskju u t-tielet net jekk l-SSM jaħdem għaftit ta' żmien mingħajr il-mekkaniżmu ta' riżoluzzjoni x'taħseb illi e, x'tib ta' riskju taħseb li jista' jinqala hemmhekk u kemm hu serju dan ir-riskju. Grazzi Eliza Ferreira. Grazzi tassew, President. Jiena nixtieq nistaqsi żewġ mistoqsijiet. L-ewwel net il-kreditu, il-self illi jingħata mill-banek. Din hija problema serja għall finanzjar tal-ekonomija reali. Il-kreditu ma nħniex naraw kredit, flus ta' kreditu għawnek, il-kumpaniji viabli ma jistawx jiksbu fondi mill-banek kummerċali, anke l-banek il jiġu appoġġati mill-fondi pubbliċi mumiex jagħtu kreditu lill-ekonomija reali u din hija problema kbira, riskju sistemiku kbir. It-tieni problema li jiena xtaqt nitkellem dwarha. Din hija dwar ir-rakkomandazzjonijiet makro prudenzjali u makroekonomiċi. Li SRB għamlet rakkomandazzjonijiet għall awsterità dawn nistgħu nifhmuhom iżda sar xi saret xi evalwazzjoni dwar kemm kienu effettivi dawn ir-rakkomandazzjonijiet b'mod partikolari f'pajjiżi bħal Portugal illi segwu bir, segwew bir-reqqa ir-rakkomandazzjonijiet imma qegħdin naraw illi m'hemmx biżejjed tħul fiskali u hemm pakkett ta' awsterità illi qed iżid il-piż b'34 fil-mija u għalhekk edin naġaw naqbdu it-triq tan nizla Għanna interkonnessjoni fost il-bosta ekonomiji dan huwa il-riskju sistemiku li qed niffaċċjaw bħalissa. Onorevoli Schmidt, grazzi Signora President u Sur Draghi. Il-mistoqsija tiegħi hija marbuta mal-dik tal-kollega Hubner xista jiġri jekk ikun hemm ħafna pajjiżi u banek lil lin mill-Unjoni Bankarja u xista jiġri fil-rigward tal-istabilità finanzjarja jekk ikun hemm banek transkonfinali illi ikun hemm supervizjoni tagħhom. Issa jien ili intambar dwar din il-mistoqsija marbuta mal din id-diverġenza fost is-sessi u se nerġa' nitkellem dwarha u nitlob skuża. Għandkom l-istess problema fl-CRB. Forsi taħseb li jista' jkun hemm xi riskju ta' stabilità finanzjarja meta jkunu irġiel biss dawk li jkunu qed imexxu l politika monetarja fl-Ewropa. Kif rajt hemm ittra minn ekonomista pjuttost magħruf illi jgħid illi iva din tista' tkun problema ir responsabilità l-accountability ta' dak illi qed tagħmel inti sur Draghi hija essenzjali U inti tkellimt dwar din u kol taħseb li din tista iva tikkostitwixxi problema, tista tkun problema. Għandek madwar seba minuti biex twieġeb għal dawn il-mistoqsijiet li sarulek. Dwar il-kriterji biex nidentifikaw il-banek sistemiċi, il-proposta tal-Kommissjoni għabazi tajba għal-diskussjoni aħna naħdmu b'mod attiv ma' superviżuri nazzjonali dwar din id-definizzjoni. U bażikament qegħdin nużaw il-proposta tal-Kummissjoni bħala bażi tajba, bħala punta tluq tajjeb. Mod ġenerali naħseb illi aħna ser naqblu jivanna bosta differenzi bejn bejnietna iżda ejjew ma ninsewx illi l-FSB tlet snin jew erba snin ilu diġa kien identifika kriterji illi huma meħtieġa biex ikun hemm il-listing tal-istituzzjonijiet finanzjarji hekk imsejħa importanti b'mod sistemiku. Ovvjament, il-konċett tal-FSB huwa wieħed dinji u hawnhekk qegħdin nitkellmu dwar l-euro u iva jista' jkun hemm xi istituzzjonijiet finanzjarji importanti li huma sistemiċi minn punt di vista Ewropew imma mhux minn punt di vista globali u iva dan irridu nqisuh u dawn irridu ninkluduhom fil-lista illi aħna nużaw referenza tagħna. Żewġ mistoqsiji, żewġ mistoqsijiet dwar jekk il-mekkaniżmu ta' supervizjoni u ser jaqsam is-suq intern bejn il-membri ta' zona euro u l-membri mhux fiż-żona euro. Żewġ affarijiet li sibi u l-kunċett kollu kemm hu il-mod kollu ta' kif aħna nitrattaw l-SSM dan huwa miftuħ ħafna għal membri mhux fiż-żona euro illi jridu jinvolvu ruħhom hawnhekk irdu niżguraw illi l-kondizjonijiet ikunu l-istess bħal tal-oħrajn. Irridu niżguraw li dan ikun kompatibbli mal-bażi legali tal-kunċett kollu tal issm Iżda l icb tinsab lesta illi tilqaħom fuq l-istess livell dwar is-suq intern. Frankament jiena ma naħsibx illi din ser tikkawża xi problemi mill punti vista tas-suq intern. Il-kompitu tal-IBA ser jiġi faċilitat jekk xejn billi jkun hemm mekkaniżmu ta' supervizjoni illi jkun qed jaħdem u jiżgura illi single rulebook jiġi applikat minn parti kbira tal-banek tal-Unjoni Ewropea. Jiena nħoss il suq intern ser jibbenefika minn dan l-iżvilupp tal-mekkaniżmu uniku ta' supervizjoni. Ovvjament irridu infaslu l-proċeduri, il-prattika hawnhekk, imma l-intenzjoni hija illi li jiġi żgurat il suq intern sejjer jissaħħaħ dan l-iżvilupp u mhux isirlu dannu dwar ir-riżoluzzjoni il-possibilità illi dan il-mekkanizmu uniku ta' supervizjoni jista' jidħol fis-seħ mingħajr ma jkun hemm awtorità ta' riżoluzzjoni Ewropea fl-istess waqt. Dwar dan jien nixtieq ngħid illi l perspettiva tagħna din hija xi ħaġa tassew importanti. Hija importanti immens għaliex hija parti integrali mill-mekkaniżmu regolatorju makroprudenzjali li aħna qegħdin nittrattaw huwa essenzjali biex niżguraw illi l-Unjoni Bankarja taħdem ħarir u huwa importanti wkoll ejjew ma ninsewx kif bdew dawn l-awtoritajiet ta' riżoluzzjoni anke meta naraw l-istorja tagħhom huma bdew minħabba id-determinazzjoni politika illi kien hemm biex ma jiġux użat il-flejjes tal-kontribwenti jekk aħna kellna kellu jkonna xi problemi mal-banek u laqas nużaw il-flus tal-kontribwenti kieku jkun hemm falliment tas-sistema tal-pagamenti kif ġara fil-każ ta' Lehman Brothers. Iżda l-awtoritajiet ta' reżoluzzjoni diġa' kienu hemmhekk f'xi pajjiżi tal-Unjoni Ewropea ħafna qabel il-każ ta' Lehman Brothers. Forsi l-iktar parti importanti da' dan il-kunċett hija illi nevitaw li konna aktar dannu. Għanna mekkanizmu fejn inkunu iva nistaw inħallu istituzzjonijiet importanti ifallu dan huwa l-aħjar rimedju kontra ir-riskju morali, id-dannu morali. Għanna bżon zewċ affarijiet ma nużawx il-flus ta' minħalla sit-taxxa u nizguraw il-sistema ta' pagamenti ġifiri l-aktar parti rilevanti tas-sistema finanzjarja tinżam ħajja matul iż-żmien ta' riżoluzzjoni kollox jista' jingħala xi kredituri jew l kredituri kollha jistgħu jiġu salvati iżda rridu qafas komuni ta' riżoluzzjoni li bħalissa m'għandniex dan il-qafas komuni għandna bosta leġislazzjonijiet, bosta regoli, bosta liġijiet f'ħafna pajjiżi differenti ta' żona euro. We can add we can add this certainly that the presence of a European resolution Il-preżenza tal-autorità ta' riżoluzzjoni sejra trazzan dawn l-effetti tal-istituzzjoni individwali u d-default tagħhom ukoll jitejbu jisaxħu l-fiduċja kollha fil-sistema finanzjarja. Dwar l-effett ta' recessjoni dan iddiskutejnieh f'post okkożjonijiet oħra hawnhekk u anke matul id-dialogu monetarju tagħna. Bla dubju ta' xejn illi Dan il-proċess ta' konsolidazzjoni fiskali fuq medda qasira ta' żmien sejjer jolqot il-riżultati f'ħafna partijiet ta' zona euro. X'inhi l-alternattiva? Ejjew ma ninsewx illi il-kriżi bdiet minn biża' tar-riskju u ġew indirizzati bosta problemi jiġifieri nuqqas ta' sostenibilità tad deficits tal-budgets u l-livelli ta' dejn fil-pajjiżi ta' żona euro. Issa dan irridu nagħmluh, dan irridu nagħmluh bl-aħjar mod jiġifieri nkunu effettivi kemm jista' jkun u ma neħdux daqshekk ħin. Dan irridu nagħmluh f'konformità mal-ġustizzja soċjali dan huwa t-tieni rekwiżit u dan irridu nagħmluh ukoll dan għattu kemm il-darba fid-dawl illi fin-naħa l-oħra ta' xmara hemm perspettiva, hemm prospettiva. U dan huwa l-livell nazzjonali li naġgħu nirkupraw it-kabbir u fuq livell Ewropew bi gvernanza Ewropea illi ser tkompli tikber. Dan huwa il-proċess, proċess illi ma nistgħux nevitawh. Fl-aħħar net dwar din il-gender gap, id-distak bejn is-sessi. Iva, għandek raġun. Għeddin naraw l-evidenza li titkellem favorik iva dawn l-aħħar snin tal-krizi finanzjarja rajna illi iva il-problemi nġew kollha amministrati mill-irġiel. Għandek raġun hawnhekk. Irridu naġixxu. Jiena mhux se nagħmel xi riferenza għas-sitwazzjoni speċifika tagħna għaliex Fil-każ tagħna, speċjalment bħalissa f'dan il-waqt ta' kriżi, il-bord eżekuttiv għandu jitlesta u dawn il-leġislazzjonijiet għandhom jgħaddu iżda iva fil-ġejjin il-Parlament u il-Kunsill għandhom jaħdmu id fit biex isolvu din il-kwistjoni. Jiena qed aħsbu u aġixxu. Kif tafu? jekk naħsbu biss mingħajr ma naġixxu ma tantx nistgħu naslu x'imkien partikolari. Kummenti bil-mikrofonu malu hawnhekk. Issa, jiena oġbuni il-kummenti dwar il-self, il-titoli, ma tan smajt iżda soluzzjonijiet forsi tista tispjega aktar dwar il- Eh, self tal-titoli u r-ipotekar hawnhekk. Għandi żewġ mistoqsijiet dwar il-leverage ratio taf li qed niddiskutu CRD. Ħafna ħafna esperti qegħdin jgħidu illi aħna għandna bżonn ta' leverage ratio cap biex narġaw nirkupraw l istabilita x'in l-opinjoni tiegħek dwar dan li kanen fassa ir-rapport tiegħu il-ġimgħa l-oħra x'in l-opinjoni tiegħek dwar il-qafas illi qed jiġi suġġerit. Jiġifieri inti temmen illi billi nżommu il-bane kummerċali u dawk ta' negozju taħt l-istess saqaf dan l lek imsejħa ċajnis u għal aħna nistaw nevitaw il-riskju sistemiku hawnhekk u nevitaw li kunem kuntaċ minn wieħed għal ieħor għaliex hemm ħafna eżempji illi qegħdin juruna bil-kontra. U eh, hawnhekk Il-ħaġa mhix faċli li nsibu tarfa. Il-kellim li mes Ivo. Grazzi, Signora President. President, jekk inqisu li sarbi fil-mod ta' kif kejlet riskju sistemiku, ma taħsibx illi kien kun jagħmel aktar sens kieku li SRB ġi użat u mhux li ECB bħala l-inkubatur għal mekkaniżmu uniku ta' supervizjoni fl-opinjoni tiegħi din l-alternattiva għandha ħafna vantaġġi. Fost l-oħrajn hemm il-firda ċara tas supervizjoni u l-politika monetarja fuq livell tal-Unjoni Ewropea u twassal għal koordinazzjoni aħjar bejn l-ISRB u awtoritajiet ta' supervizjoni Ewropej oħra illi huma parti mis-sistema Ewropea ta' supervizjoni finanzjarja għal beneficju tal-supervizjoni komprensiva fiħdan l-Unjoni Ewropea. Grazzi ta' sew. L-Onorevoli Ċuntis. Grazzi ta' sew, Signora President. President, jekk fimt sew fil-rigward tal-riskju sistemiku, hemm ħafna programmi ta' ġustament finanzjarju illi rridu jiġu adottati f'ħafna pajjiżi għaliex il-problema bdiet mill-viabilità ta' ċertu pajjiżi f'termini finanzjarji u għalhekk din hija xi ħaġa li inti ilek ittambar dwarha. Jiena nixtieq nistaqsi dwar xi ħaġa illi għadha kemm isseħħ. Id-dejn tal-Greċja li lin mill-miżuri differenti illi ttieħdu biex jiġi trattat ir-riskju sistemiku kif fim dawn il-prospettivi makroprudenzjali huma valuti hawnhekk dan id-dejn mhuwiex viabli dan huwa riżultat ta' studji minn bosta analisti differenti u fl-opinjoni tiegħi il-Kunsill jew il-Bank Ċentrali Ewropew. Intom kif tevalwaw il-viabilità tad-dejn tal-Greċja? 120 fil-mija sa sena 2020 u anke id-bassir ottimista u jekk mhux viabli x'tip ta' miżuri tissuġġerixxi għaliex iridu nieħdu xi miżuri oħra. Tipproponi ir-rikapitalizzazzjoni tal-banek Griegi direttament mill dan il-mekkaniżmu jew inkella tista' tqis tista' tikkonsidra li ma tqis il-fallur nominali tal-bonds. X'tissuġġerixxi biex nindirizzaw il-problemi partikolari li jeżistu? Is-sistema hija vijabbli jew le? Grazzi. Kenna dan il-grupp żgħir tgħid il-President ta' mistoqsijiet dwar ir hypothecation. Jien nixtieq ngħid illi din hija problema ġenerali u kienet waħda mill-kanali tal-kuntaċ wara il-kas tal-Lehman Brothers hija komplikata b'mod tekniku u għalhekk forsi ma tantx tajnija attenzjoni imma iva hija preżenti fl-operaturi fl-imħuħ tal-operaturi meta huma jwedu l-kollateral ċertu arranġamenti ta' kollateral illi kienu laxki qabel jimen issa rajna li ġew sikkati minn naħa tal-partijiet interessati hawnhekk biex jiġi żgurat illi il-naħa illi qed il-kollateral ser issibu lura dan il-kollateral ser tirċifih lura meta transazzjoni tiskadi u meta jkollhom bżonnu. Nixtieq ngħid fejn li Jesarbi sejjer jiffoka l-ewwel net. Dawn il-weddit kollaterali minnaħa ta' klient jew kontraparti għal eh, persuna li sellef għal ħtiġijiet ta' self jew għal istituzzjonijiet it-tininet il-flus il huma mwieda kif qed jiġi investit minn isellef u ukoll ir-rabta bejn il-banek u dawk li mhumiex banek illi toħloq din il-prattika bżon ta' informazzjoni u monitoraġġ dawn it-tip ta' trasparent ta' dawn it-tip ta' transazzjonijiet l-ewwel net it-trasparenza. it trasparenza li ġdini waħda mill-black boxes dan il-proċess finanzjarju. Rridu niżguraw illi iva nkunu nafu aktar dwar dan. Aktar rapportaċ, aktar viżibilità, aktar azzjoni mis superviżuri Bażikament dan jista' jiffaċilita illi jkun hemm identifikazzjoni bikrija tar-riskju li din il-prattika tista' tiġġenera. Ovvjament aħna wkoll għandna bżonn ta' biżejjed tarif biex nevalwaw dan ir-riskju huwa meħtieġ illi nkunu nafu aktar biex nkunu nistgħu nfaslu r-regolamentazzjoni xirqa. Għandna żewġ passi f'moħħna ntejbu l-monitoraġġ u t-tarif u t-tieni pass wara dan huwa li naraw x'tip ta' miżuri ta' politika huma meħtieġa biex inkampaw meta niltaqgħu ma' din il-problema għadna ma formalizzajniex jekk tipprojbixxi affarijiet bħal daw xi ħaġa li konsidra forsi li tipprojbixxi l-hypothecation fuq bosta livelli F'dan l-istadju aħna ma minnix biżiet progress, mhix qed neskludija, imma minnix ngħid lanqas illi ser nagħmluha. Ma minnix biżiet progress fil-mod ta' kif aħna naħsbu dwaru u wkoll fl-evalwazzjoni tagħna għadna ma minnix daqshekk progress. Nittama illi sad darba li ġejja nkun nista' ngħidilkom aktar dwar ir-rehypothecation, dwar il-leverage ratio Aħna nafu illi neħtieġu ċertu ratios, neħtieġu leverage ratio. Eh, U importanti għaliex waħda mit-talimiet li ħadna mill-kriżi kienet illi ħafna banek trattaw bħala likwidu dak li ma kienx tabilħa likwidu likwidu f'sitwazzjoni ta' kriżi mingħajr ma nsemmi ismijiet nafu li din ġrat kemm il-darba fiż-żona euro. dana kollu. Aħna irridu nibbilanċaw, nikkalibraw dan il-leverage ratio b'tali mod illi ma jkunx kontraproduttiv, illi ma jxekkilx il-suq fost il-banek bħalma qed jagħmel bħalissa waħda mir-raġunijiet għal dan is-suq fost il-banek illi mhux qed jaħdem sew huwa minħabba regolament attwali ta' likwidità illi qed wassal e, biex ikun jiswa ħafna flus li wieħed isellef il-banek, sellef il-flus il-banek u jissellef, imbagħad jissellef mill-banek u għalek irdu nevalwaw il-kundizzjonijiet ċikli probabbilment dan mhux l-aħjar waqt illi aħna nistabilixxu dawn il-buffers. Neħtieġu aktar ħidma biex nkunu nistgħu nevalwaw il-konsegwenzi mhux mixtieqa u mhux intiżi. U bżon bżonn ukoll illi naħdmu aktar aħna naħsbu li rridu nirrevedu it timeline għall-implementazzjoni tal-ratio ta' kopertura tal-likwidità fitra jina ktibt li l-Kumitat li l-President tal-Kumitat Basel fisem li sibi jina tkellimt dwar żewġ oqsma li għanna bżon nitrattaw. Aħna mannix ftejim komprensiv tal-interazzjonijiet u kol tal-impatt potenzjali fuq is-swieq fost il-banek. Dwar il-rapport li kanem, jiena naħseb illi l-ewwel net din dan ġi publikat eh, riċentament, aħna ħadna nota tiegħu, naraw illi il-riskju eċċessiv li ttieħed ma kienx konformità mal-protezzjoni tal-kapital u r-riskju sistemiku ġie kawżat minħabba rabta b'saħħitha fost l-istituzzjonijiet finanzjarji issa Ir-rikonoxximent bikri u l-evalwazzjoni preċiża ta' riskju sistemika dawn jibqgħu sfidi kbar. Bħalissa għandna nuqqas ta' tarif fuq livell tal-Unjoni Ewropea tarif li huwa meħtieġ biex nagħmlu din l-evalwazzjoni makroprudenzjali b'mod partikolari l-interkonnessjonijiet fost istituzzjonijiet finanzjarji u l-analiżi tal-rabtiet rispettivi ta' kuntaġġ u għalhekk ir-rapport jirrakkomanda twaqqif ta' separazzjoni legali ta' ċertu attivitajiet riskjużi finanzjarji pal milli jagħmlu depositar f'dan il-grupp. Imbagħad irridu nassenjaw ċertu attivitajiet partikolari lill entità ta' kummerċ U anke meta l-banek ikunu separati, din l-attività għandha tkun waħda kontinwa. Rapport jisħaq dwar tlet djufijiet ir-rekwiżiti minimi ta' Basel dawn kienu bbażati fuq ir-riskju tal-banek partikolari tinet il-riskju tal-likwidità mhux kopert mir-regoli ta' Basel u din kienet problema għaliex naraw illi nuqqas ta' fondi iżżid l-interkonnessjoni. Ser inkomplu nevalwaw dan, iżda ser nagħmel kumment wieħed ġenerali dwar din il-kwistjoni. jekk aħna rdux inkunu l-vikarji ta' regoli Walker. Din is-sistema ta' zona euro, sistema bankarja, hija differenti ħafna minn dik li naraw fil-qija tad-dinja. L-banek universali tagħna huma aktar ċentrati fuq l-attivitajiet ta' self tradizzjonali meta mqabla mal-kontrapartijiet tagħhom fi bnadi oħra tad-dinja. U għalhekk, fl-opinjoni tiegħi, Hawnhekk għandna bżonn ta' valwazzjoni pragmatika naraw eżattament ma dawn ir-rabtiet fost il-self eh, ta' negozju, tal-banek ta' negozju, u dak minnaħa tal-banek mux ta' negozju, u koll l-attivitajiet propietari minna qabel ma noħorġu b'regolament apposta hawnhekk. Dan ser ikun tassew differenti minn dak li qed jiġi propost fi bnadi oħra tad-dinja li il-banek huma differenti immens. Fafna mill-każijiet hawnhekk. Issa, li SRB u mhux li ECB illi għandhom jamlu firda bejn supervizjoni monetarja, il-politika monetarja u supervizjoni. Jina niftakar meta kelli intervent pubbliku wieħed mill-ewwel wara il-deċiżjoni ta' summit ta' ġunju biex aħna innedu il-mekanizmu uniku ta' supervizjoni jenat illi wieħed mir-rekwiżiti kien firda stretta bejn il-politika monetarja u supervizjoni u għalhekk li sibi huwa dak li huwa l-aktar marbut ma' dan il-kunċett il-mandat primarju tagħna huwa li jkun hemm l-istabilità u aħna ser niżguraw illi dan jibqa' jkun il-ġebla tax-xewka tagħna, il-pilastru tagħna. Fl-istess waqt il-qafas legali ma tantx itina alternattivi jew inkella ma tantx ħalla alternattivi lill leġislaturi f'dan il-każ. Għalhekk il-kwistjoni hija kif ser niżguraw fil-prattika illi jkun hemm din il-firda din is-separazzjoni. Hawnhekk il-proposta tal-Kummissjoni tagħti xi għodu, tagħti xi mezzi biex niżguraw illi dan jisir fil-prattika l-possibilità illi l-Kunsill ta' Gvernanza għandu illi jiddelega bisħieħ il-kompiti ta' supervizjoni, l-bord ta' supervizjoni hija rotta partikolari illi aħna qegħdin nevalwaw. Din nistgħu niddiskutu aktar tard iżda il-mod ta' kif aħna qed naħdmu ma' supervizjuri nazzjonali huwa mod illi iżomm il-politika monetarja taħdem lil-lin mill-kamra li aħna tablaħ qed naħdmu fiha Hawnhekk irridu niżguraw illi superviżuri nazzjonali sejrin iħadnu dan il-proċess. Huma mhumiex jittilfu is-supervizjoni qegħdin jattuha jiċeduha lill-ECB. Ir-responsabilità tagħhom miex qed tonqos, le, ir-responsabilità tagħhom miex qed tonqos għaliex huma ser ikunu parti integrali mill-proċess ta' teħid ta' deċiżjoni fuq livell ta' supervizjoni għal żona euro mux ser ikun hemm xi ħaġa delegata jew xi ħaġa konġunta, imma ser tkun xi ħaġa marbuta huwa proċess ta' teħid ta' deċiżjoni konġunt. U għalhekk aħna jiena naħdmu magħhom f'dan ir-rigward u jiena kuntent illi ngħidilkom illi l-klima hija waħda kostruttiva m'ens mhijiex waħda difensiva bl-ebda mod. Dwar is-sitwazzjoni fil-Greċja jien nixtieq ngħid illi l-unika ħaġa li nista' ngħid hawnhekk hija li rdu nistennew għar rapport Trojka. Kien hemm diskussjoni l-bieraħ fih dan l-Eurogroup ser ikun hemm diskussjoni oħra llum dwar kif tinsab is-sitwazzjoni bħalissa bħalissa hemm ekofin minn għalija. Imma iva irdu nistennew għar rapport ta' Trojka għalissa jider biċċar illi il-progress fir rigward tar-riforma politika kien progress ta' sinifikanza hawnhekk ta' sinifikat jidher biċ-ċar illi hemm bżonn li jsir iktar. Iżda aħna naraw illi hemm bżonn illi jkun hemm aktar hidma. Imma għall evalwazzjoni ħarija dwar kwistjoni li inti semmejt irridu nistennew ir-rapport ta' Trojka. Mela l-aħħar round eh, tal-mistoqsijiet Kreksa eh, Antlin Wolf u eh, gej, wara xorxin. Grazie ħafna, Signora President, President Stats. insemmi in-nuqqas ta' ugwaljanza illi jeżisti fil-forniment ta' eh, kreditu u il-tedita tal-frammentazzjoni tal tas-suq finanzjarju. Mill-informazzjoni li għanna tal-ECB, il-rati ta' interess għal miljun hija bejn wieħed u ħames snin hija tip ta' fil li jmur għand l-SMEs. E, ir-rata ta' interess hija 6.5% fi Spanja u 6.4% fl-Italja u fil-Ġermanja 4.4 fil-mija fil-waqt li aktar baxxa f'pajjiżi oħra. Mela, tista' tikkummenta fuq din id diskrepanza li teżisti bejn ir-rati ta' interess fil-pajjiżi differenti? Grazzi ħafna. Jina naqbel illi uh, l-istabbilu, il-forniment ta' kreditu mill-ġdid huwa eh, importanti ħafna, uh, hija anzi. Il-riskju uh, sistemiku joħroġ mill-rabta li teżisti bejn l-istituzzjonijiet bankarji, manka il-riskju jeżisti u kol meta ma jkunx hemm din l-interkonnessjoni bejn il-banek. il banek fl-Unjoni Ewropea palissa hemm din il-frammentazzjoni tal-suq intern hemm uh, din il- xaqliba l-inlin mid depositu allura memx bizzejiet il-kapitalizzazzjoni neċessarja għal-kreditu. E, fil-sistema tal-euro il-banek qed jakkumulaw il-riskju, il-bank ċentrali qiegħed e, e, jispiċċa jieħu u riskju ta' dan issu ifriżat. Hemm banek illi laqas ikollhom aċċess għal likwidità minħabba il-supervizur nazzjonali tal-banek. Allura, eh, dawn iridu jistelfu mill-Bank Ċentrali. Meta jkun hemm nuqqas ta' interkonnessjoni il-riskju jmur mill-banek għal Bank Ċentrali. U imbagħad il-Banek eh, Ċentrali nifisom iżidu il-riskju il riskju Eh, fil-sistema ta' l-euro. Għalek għanna bżon eh, sistema ta' supervizjoni Ewropea illi ta' sekura illi s-suq Interni ġej jibda jaħdem mill-ġdid u ma taħsbux illi ma taħsibx li u koll illi għandu ikunem supervizjoni fl-Unjoni Bankarja illi tinkludi u kol skema ta' garanziji ta' depozitu biex dawn ma jċaqilqux minn pajis għalli u anka jritu kunem dan il-mekanizmu ta' rezoluzzjoni eh, tal-baneka illi kun wieħed komuni. Il-kalim li mis, President? Inti semmejt il-grupp ta' tlieta li inti presidenti għaw anka eh, Andres Apir ħajħarsu lejn li eh, SRB minħabba l-Unjoni Bankarja li ħaseħa. Kif tħoss il-responsabilta ħatkun maqsuma bejn li SRB u l-SSM ħajkun hemm evalwazzjoni ta' riskju waħda? Eh, jew wieħed ħajserraħ fuq l-ieħor kif se taħdmu. Inti semmejt ukoll li SRB qed jipprova jara riskju fis-segmenti differenti u fis-suq differenti tal-banek. Inti eh, marbut bitrattat trattat eh, biex tara dan nafu li hemm l-interkonnessjoni bejn il-banek imanka bejn il-banek u il-settur tax shadow banking u anka il-settur tal-assikurazzjoni u s-settur finanzjarju tajjeb li intom tillimitaw lilkom infuskom esklusivament għal settur tal-banek biss it tillet mistoqsija. Inti għet illi m'għandekx il-flessibilità bizzejed fir-rigward tal-politika ta' sessi fir-rigward tal-bord tal-ISRB ma bl-Unjoni Bankarja li ħajkunem hemm u bil-SSM hemm din il-flessibilità ħat implementaw politika ġenerali fir-rigward tad differenzi li jeżistu bejn is-sessi gay. Grazzi, President. Sur Jaggi, jina kont impressionajt, impressionat ħafna. Eh, b'mod sinċir, impressionat. Nisimek titkellem fuq kif titrattaw il-livelli insostenibli tal-self u tad-dejn eh, u li ħajkun hemm il-ġustizzja soċjali inkluża. Din hija importanti ħafna, hemm bżonn li nies fil-livell tiegħek jitkellmu b'dan il-mod. Grazzi tal-itkellimt hekk. Inti semmejt miżuri kwantitattivi u kwalitattivi fuq il-dashboard. Inti ma tistax tuża il-litri biex tkejjel f'pajjiż u l-metri biex tkejjel f'pajjiż ieħor. Fl-Irlanda aħadna dan dan numerali inkluż u il-GDP mar minn 20% għal 130%. Palissa qed ikun hemm inflazzjoni kbira u fil-balance sheet nazzjonali hemm affarijiet li m'għandhomx ikunu hemm jekk aħna eh, veru irridu nkejlu bil-miżuri li suppost nużaw. Il-kejl irid ikun l-istess kull imkien b'mod partikolari qegħdin inxeklu il-miżuri diffiċli illi jippermettu li jkun hemm il-likwidità. Eh, 70% tal-piżijiet qed jittieħdu fl-Irlanda li baqa' xorta huwa diffiċli imma ħajsiru sija b'sija għalhekk diffiċli ħafna imma ħajsiru hemm bżonn li anka eh, f'pajjiżi oħra jsir l-istess ħaġa. Fl-Irlanda qed nagħmlu dawn il-miżuri diffiċli, dawn il-promissory notes u hemm bżonn li jsir anka f'pajjiżi oħra. Imma l-affarijiet m'għandhomx imbagħad jitniżlu fil-balance sheet tal-pajjiż. Teoretikament għandek erba' minuti biex eh, titkellem inkella ħatuħu l-ħin mis-sezzjoni li jmiss se kol ħames minuti bej sessjonijiet <laughs> jgħid is-Sur Draghi. Jiena ma nagħtix uh, pawza uh, fil-kumitat uh, mela ma naħsibx li għandu jkollok waħda inti. Kelli żewġ mistoqsijiet fuq il-frammentazzjoni tal-suq finanzjarji taż-żona euro tafu illi tajna attenzjoni kbira lil dan nixtieq ngħid eh, fil-qosor li hemm żewġ raġunijiet għal din il-frammentazzjoni. L-ewwel nett hija waħda l-ewwel waħda hija temporanja u l-oħra hija eh, fir-rigward tal-istruttura. Eh, l-ewwel net dik it-temporanja hija l-kriżi fil-fiduċja illi eh, hemm palissa fiż-żona euro f'dawn ix-xhur it-tejbet din xi naqra imma mekada. It-tieni waħda hija dik tal-istruttura, ir-rabta li hemm fis-sistema bankarja u s-sovranità, iġifieri meta il-budget ta' sovran imorru għallar il-banek li jkunu f'dik il-sovranità jridu ħalsu aktar għal-fondi tagħhom. U dan jirrifletti fuq il-rati tas self tagħhom. Kif nistgħu noħorġu minn min dan? L-ewwel għanna bżon il-gvernijiet nazjonali illi komplu bil-riformi taħħom, ġifiri il-konsolidazzjoni fiskali taħħom, il-kompetittività taħħom, il-riforma strutturali taħħom. Imma hemm bżon ukoll strument illi inneħi il dan it-tipi ta' riskju dak li se denomination risk. Eh, fil-minnaħa l istruttura nabżon sistema fil-post illi taqta din ir-rabta li hemm bejn il-sovran u l-banek. Is-sistema illi eh, Eh, nħolqot fis summit ta' ġunju hija din ta' tlet komponenti. Iġifiri il mekanizmu ta' supervizjoni unika, l-Awtorità ta' rezoluzjoni Ewropea u s-sistema tal-garanziji ta' European Deposit Insurance System, mela l-ewwel waħda. il mekanizmu meta jkun qed jaħdem eh, b'mod ħajati lil poplu tal-żona tal-oro u lid-dinja il-fiduċja li il-banek qed jiġu supervizjonati b'mod ċentrali flimkien mal-supervizuri nazzjonali e, dawn ikunu voluti b'mod attiv flimkien iġifieri. U dan eh, fiħin nifsu jista' jagħti aktar fiduċja konfidenza f'dak li hemm fil-balance sheets tal-banek. It-tieni punt huwa li ikonna din l-Awtorità ta' Reżoluzzjoni Ewropea. U it-tielet waħda eh, għandna l-garanziji tad-depożitu. Jekk jistaqsuk, eh, jekk inti tuħux ir-risku ta' xi ħaġa li ma tafx biha, eh, naħseb inti tgħid ħan investigalu u ħanara xemm qabel ma jiena nieħu din ir-responsabbilta. Ma nistax inżar ma dak li ġaqet jaħdem. Iġifiri dan il-mekkanizmu tal-assikurazzjoni tad-depozitu Ewropew dawn huma tliet pilastri illi ħajatu mill-ġdid il-fiduċja jaqtaw ir-rabta li hemm bejn is-sovran u l-banek imma il-time scales tal-attività hija differenti. Din ir-risposta biex noħorġu minn din is-sistema naqbel ma'kom illi din hija xi ħaġa li qed eh, tipproduċi rati ta' interessi differenti hemm eh, anke kumpaniji eh, bl-istess bżowġ sussidjarji f'pajjiż u fieħor illi jħallsu rati ta' interessi differenti. Għandek anka sejjer ta' kumpaniji li qegħdin fuq żewġ naħat tal-frontieri illi iħalsu interessi differenti, anka familji li jisselfu u li l-istess ħaġa eh, għandhom rati ta' interessi differenza, mbagħad għanna dan il-volatilità tal-swieq, nuqqas ta' likwidità u lista ta' indikaturi oħra li jistaw jisemaw dawn kollha rridu nelbuhom aħna xi affarijiet fil-fatt dawn l-aħħar xarajn tlieta it-tejbu imma it-triq li għanna qoddimna hija twila u qed nagħmel appella hawnhekk illi aħna impoġġu fil-post dawn il-miżuri kollha illi semmejna President. Inti ma il-mistoqsija illi qedlek eh, niskuża ruħi Jajt il-President dwar il-ġender eh, u dwar l-Irlanda. Naprezza il-ECB japprezza anzi riforma u l-progress qed isir mill-Gvern Irlandiż f'kundizzjonijiet veru diffiċli u jkolli ngħid ukoll illi nindirizzaw il-tassib u s-sagrifiċċi li jem u aħna serji ħafna f'dan ir-rigward. Din hija kwistjoni speċifika. Il-qed iġi diskussa, e, ġi diskussa anka fix-xhur li għaddew xewqa li tinstab soluzzjoni imma niftakru li l-ECB ma jistax jagħti finanzjar monetarju laqas ma jista e, jieħu post dak li għandhom jagħmlu l-istati membri dan mhux bisar l-Irlanda mal kwalinkwa kas pal tal-Irlanda. Huwa faċli li wieħed jaħseb li l-ECB jista' jaqbad u jieħu post l-azzjoni tal-gvern u innu nuqqas ta' azzjoni e, tal-gvern permezz tal-istampar tal-flus il-president, eh, eh, il-membru parlamentari jistaqsi jekk u wix so, il-peace, il-ġor, u il-peace, il-peace, edin nitkelmu dwar 120% tal- eh, għandu jkun hemm moviment, da ma jistax għaddej għal dejjem dan il-peace, il-president, il-surġagi, il-li sibi għamil ħafna f'dan ir-rigward aħna qed nikkoperaw mal-gvern biex nippruvaw nsibu soluzzjoni ma rridu nżommu f'moħħna illi kull wieħed u waħda minna għandna responsabiltajiet tagħna u wieħed irid jaġixxi skont il-mandat li jkollu. Fuq il-kussjoni marbuta mal-sessi, inti staqsejtni li aħna għanna seta li naħtru e, l-min irridu fil-mekkanizmu ta' supervizjoni, sa' fejna fjina minix ċert li għanna dan il-dritt aħna eh, dejjem eh, u wieħed jiddependi fuq il-leġislazzjoni aħarija, però l-affarijiet qegħdin f'moħħna iva nixtiequ insibu risposta konkreta reali għal din mhux eh, krimfira ħiġifieri soluzzjoni konkreta għal dil kussjoni tal-differenzi li jeżitu bej sessi. Grazzi ħafna. Ehm, Sir Ġagi, ħantikom ftit minuti. <laughs> sakemm inti tilbes il-kappelliħor eh, tiegħek eh, Mario għalinna illi il-supervizjoni tal icb ma jfissirx illi ħanitilfu supervizur ma qegħdin eh, kważi niżżewġu aħna nigwadanjaw. ġifiri it-tfal tal-garanziji tad-depożitu u riżoluzzjoni jitwildu wara rridu norganizzaw lil nfusna hawnhekk fuq il-podium imma dalwaqt nerġgħu inkunu miegħek. Okay, um, I think we better resume before... Tep, bisin naħseb aħjar inkomplu biex xoltana qabel ma nitilfu aktar ħin. Mela, jekk intom tistaw issibu postkom. Mela, issa aħna għanna 10 minuti oħra minnaħat ta' Sur Draghi, pero issa ser nimxu bħala il-punta dialogu monetarju u natu l-kelma li Sur Draghi pala President tal-ECB. Mela, issa il-mistoqsijiet nistennewhom li jkunu marbuta mal-politika monetarja għal dan għad Mela, nagħti l-kelma lil Sur Mario Draghi. Grazzi tassew, Sharon. Sina President, membri onorevoli tal-Komitat fuq il-kwistjonijiet marbuta ma' kwistjonijiet ekonomiċi u monetarji, huwa għonur li erġaj ġejt foskom fil-Parlament u dim il-Komitat ta'kom għall-iskambju regolari tagħna ta' veduti. Kif talku fuq il-Bank Ċentrali Ewropew reċentament ħan deċiżjonijiet importanti biex jindirizza tixkil kbir fis-swieq tal- lassi tal-gvern. Għalhekk issa li sibiħa id-deċiżjoni biex jieħu ħsieb kondizzjoni adegwati għal dak li aħna nsejħulhom l-outright monetary transactions. Dawn jipprovdu backstop effettiv sħiħ biex jevitaw li jkun hemm xenarju destruttiv li jistgħu jeddu l-istabilità tal-prezz fiż-żona euro. L-aħbarijiet tagħna tal-OMT waslu biex għenu eh, u appoġġjaw ukoll is-swieq finanzjarji u l-fiduċja marbuta mas-swieq finanzjarji il azzjoni tal-ECB ser jgħinu biex jibnu dan il-punt, dan il pero dan il pont irid ikollu destinazzjoni ċara, sabiex biex din id-destinazzjoni ser jinvolvu tlet proċessi. L-ewwel nett tkun implementazzjoni sħiħa ta' konsultazzjoni fiskali kif ukoll riformi strutturali sabiex isaħħu il-kompetittività. It-tieni net irid tkun hemm implementazzjoni sħiħa ta' riformi tas settur finanzjarju u t-tielet punt li kunem tlestija sħiħa ta' l-Unjoni Ekonomika u Monetarja u dan li tisir b'mod ġenwin. Li kunem ukoll it-twaqqif tal-mekanizmu ta' supervizjoni waħdini u dan huwa punt ewlieni f'dawn il-proċessi kollha. Illum jiena ser namel revizjoni tal-izviluppi ekonomiċi u monitori minn mindu minn ġun minn lulju, mbagħad ser nispjega b'daqsxejn dettal ir-raġunament u l-modilitajiet tal-OMTs. Jiena ser intemm imbagħad billi nesprimi ħsibijiet tiegħi fuq wieħed fuq il-blokki wieħed mill-erba' blokki importanti għal l-Unjoni Ġenwina Ekonomika u Monetarja ġifieri l-Unjoni ta' Sfiq Finanzjarji. Mela nibdew bi żviluppi ekonomiċi monetari. Mela, ħanibda bl-ekonomija. Mill-aħħar laqgħa tagħna l-ECB ħalla l-rati ta' interessi kif inhuma u ir-rati ta' rifinanzjament huwa ta' 0.75%, ir-rata ta' depożitu ta' 0% u l-faċilità ta' self marġinali jinsab fuq 1.50%. L-attività ekonomika naqset fit tieni kwart tal-2012. Issa meta nħarsu l qudiem aħna nistennew li jkun hemm attività ekonomika dajfa fit-term li jmiss u ħajkun hemm irkupru gradwali żgħir ukoll wara dan ir-riskju għal dan id-bassir juru li aħna mixin l-isfel. U dan jorbot ma' tensjonijiet li jeżistu f'ħafna swieq finanzjarji fiż-żona euro. L-immedja tal-inflazzjoni fiż-żona euro kienet ta' 2.7% f'Settembru u din tirrifletti it-taxxa indiretta u prezzijiet u marbuta mal-enerġija dan għandu jonqos sa 2% matul is-sena tal-2013 meta nqisu l-pressjonijiet fil-prezzijiet dawn sibqa' moderati meta nqisu wkoll it-tkabbir ekonomiku modest u anki inflazzjoni u aspettattivi ta' inflazzjoni fuq il-medda twila ta' żmien. Meta nqisu r-riskju għal dak li hu żviluppi ta', pre ta prezzijiet nistgħu ngħidu li dan l-aspett huwa pjuttost bilanċjat. L-analiżi monetarja għandha stampa konsistenti ma' dik tal-istabilità tal-prezzijiet u il-pass tal-espansjoni monetarja għadu mafus. Id-dinamika tas self u kollu ma mafusa bħala riżultat ta' domanda dajfa ta' kreditu imma wkoll restrizzjonijiet fuq il-provvista ta' kreditu f'ċertu pajjiżi ta' żona euro. Issa, ippermettu li nispjega id-deċiżjoni tħabret mill kunsill mill-Governing Council tal-ECB f'Settembru li għadda fuq tranzazzjonijiet monetarji, l-impatt fuq il kondizjoni finanzjarji monetarji ta' tnaqqis reċenti f'ċertu rati ta' interess prinċipali tal-ECB jivarjaw b'mod konsiderevoli fiż-żon euro. Per eżempju, f'ċertu pajjiżi wara qtuħ f'ċertu rati ta' interessi prinċipali fl-ECB, ir-rati mm, li sar ilhom ħlas fuq is-sistema bankarja naqsu ftit biss. Jekk naqsu, fil-fatt pajjiżi oħra, ir-rati tuħ tar-rati tal-ICB għaddew u ġew aċċettati. Raġuni għal din id-differenza kienet li l-spejjeż tal-kreditu għal-banek għal-kumpanija marbuta għal finanzjament ta' swieq u l-banek infushom. Jekk hemm biżgħat rigward xenarji li huma potenzjalment distruttivi, l-ispejjeż għal finanzjament tal-banek jistgħu jiġu affettwati b'mod asimmetriku fil-żona euro. Dan ifisser li żewġ kumpaniji li huma identiċi u għandhom l-istess valur ta' kreditu jkunu benefikaw modi differenti minn tuħ fil-passat fir-rati ta' interess tal-ECB. U dan minħabba l-fatt li dawn insibuhom f'pajjiż differenti. U għadan it fiskil fil-qtuħ tal-finanzjament li fiskel il- swieq ta' krediku u anki transmissjoni ta' politika ta' monetarja. U għadan it fiskil li, li qed wassal bilanċ ħażin f'ċertu pajjiżi huwa dan it fiskil li jaqab mod ċar fih dan il-mandat tagħna u li aħna rridu nindirizzaw. Biex Nipruvaw namlu tajjeb għal tfixkil fi trasmissjoni ta' politika monetarja u nżommu wkoll il-politika monetarja tal-ICB bħala xaġa wahdina, il-Governing Council iddeċida li jieħu tranzazzjonijiet monetari. fil-intervenzjoni tal-OMT il- f'dak li huma s-swieq tal-government bonds dawn jistgħu iwaqfu il-xenari destruttivi fi żona euro l-għan u li nassikuraw li l-politika monetarja tal-ECB tiġi trasmessa b'mor aktar adegwat fl-ekonomija reali fiż-żona euro. Il-ECB ser juża l-OMTs sakemm il-pajjiżi jżommu konformità mal-kondizzjonijiet effettivi u rigorusi marbuta ma' programm appropriat fiħdan il faċità ta' Stabilità Finanzjarja Ewropea u l-Mekkaniżmu ta' Stabilità Ewropea. il kondizjonalità tieħu ħsieb il-stabilità tal-prezz u anki ta' sikura li huwa ma jikkompensawx għal eh, nuqqas ta' konsidrazzjoni fiskali kondizjonalità b'mod partikolari tieħu ħsieb l-inċentivi biex il-gvernijiet ikomplu dawn l-aġġustamenti ekonomiċi u fiskali. Jekk il-kondizjonalità biss tintlaħa, l-OMT ser ikunu ta' suċċess u anki imexxu il-qoddim l-ekonomija dak li aħna nistgħu nsejħula bilanċ jew ekwilibrium adegwat tajje. L-OMTs għar u, u l-OMTs huma m'għandhomx limitu, però ma jfissirx li m'għandhomx kondizzjonijiet li wieħed joħroġ mill-OMTs jista' jsir ġala darba l-anijiet tagħhom jintlaħqu jew inkella meta jkun hemm falliment biex wieħed iżomm konformi mal-programm. L-OMTs ma jsirux meta programm qed jiġi revedut u jifqu ġala darba il-perjodu ta' reviżjoni u il-konformità mal-programm tintlaħaq konsistenti ma' l-prebizjoni ta' trattat għal finanzjament monetarju li sibbi ser jagħmel tranzazzjonijiet fuq swieq sekondarji jixtri minn investituri u mhux mill-gvernijiet. Ix-xiri xejtu l-attenzjoni tagħhom partikolari fuq il-bonds tal-gvern u jżommu l-maturities tagħhom bejn sena u tliet snin. Dan huwa konformi mal attenzjoni tradizzjonali tal-operazzjoni monetarji tal-Bank Ċentrali il-CB ser jaċċetta l-istess trattament bħal kredituri oħra u privati għal dawk il-bonds li jkunu mixtrija fil-kuntest tal-OMTs. U l-ICB ser ikun trasparenti fuq l-OMTs. Aħna ser nrapportaw għabbażi ta' kull ġima fuq il-holdings portfolio u anki dan nistaw namluħ kull xar jew jiddependi wkoll mill-holdings li jeżistu fil-pajjiżi. Ħanduru issa fuq suġġett li suġġett li jmiss ġifiri l-Unjoni tas-Suq Finanzjarju. L-ICB jilqa il-proposta tal-Kommissjoni Ewropea għal mekkanizmu ta' supervizjoni waħdina li huwa konformi ma' l-istqarrija ta' summit ta' zona euro fid-29 ta' ġunju 2012. Aħna ħerqana li naħdmu fl-imkien mal-Parlament Ewropew f'dan il-qasam Jina u kol fiduċjus li kooperazzjoni eccellenti li ħna stabilixxejna sissa ser tkompli marbuta ma' kwestjonijiet ukoll ta' supervizjoni finanzjarja. Issa, hawnhekk permettu li nixet l-attenzjoni fuq tliet kwistjonijiet importanti li jistgħu faslu il-qafas ta' supervizjoni fiż żona euro Mela l-ewwel nett il-prinċipju ta' separazzjoni bejn politika monetarja u supervizjoni finanzjarja. It-tieni net il-parteċipazzjoni possibbli ta' pajjiżi li mhux qegħdin fiż-żona euro fiħdan l-SSM u t-tielet punt il-qafas ta' kontabilità ta' responsabilità. Fuq l-ewwel kwistjoni ta' separazzjoni ta' separazzjoni monetarju u funzjonijiet supervizori hawnhekk teħlim fuq xi ħaġa ġdida. Ħafna banek ċentrali madwar id-dinja bl-inklużjoni ta' maġġoranza tal-Banek Ċentrali Nazzjonali fis-sistema euro jaħaltu iħaltu flimkien funzjonijiet monetarji u dawk supervizori arranġamenti adegwati biex jipprevjenu biex il-politika monetarja tiġi affettwata b'mod inadegwat mir-rol ta' supervizjoni ġie mfassal f'bosta pajjiżi jiena nisab fiduċjus li aħna nistgħu nistabilixxu arranġamenti adegwati fiż-żona euro li ovvjament jużaw esperjenza tal-passat tagħhom. Il-proposta tal-Kummissjoni tipprovdi bażi solida biex wieħed jinkiseb biex wieħed jikseb dan lan billi kollna dan il-bord ta' supervizjoni li jaqdi l-attivitajiet kollha ta' supervizjoni regolari li jsiru wkoll mill-ICB, hekk aħna nkun nistgħu nimxu l-qudiem biex nevitaw konflitti possibbli ta' interess bejn iż-żewġ ħidmiet. Barra minnek, aħna u koll din neżaminaw proċeduri interni li jessaperaw ix-xogħlijiet relevanti li jappoġġaw iż-żewġ ħidmiet. It-tieni punt importanti għal qafas ta' supervizjoni huwa l-possibilità għal pajjiżi għal istati membri mhux fiż-żona euro biex jipparteċipaw fl-SSM. Mela l-ewwel qabel kollox permettuna nħarsu ftit mill-mod oġġettiv u nfakru l nanfusna li raġuni prinċipali għal swieq finanzjari fl-Unjoni qed isir minħabba sitwazzjoni fl-euro. Aħna rridu nkissru dak iċ-ċirku vizzjuż bejn dawk il-persuni sovrani u l-banek u l-manifestazzjonijiet li nistaw naraw qed jistgħu jfixklu l-Unjoni Monetarja u għalhekk għandna bżonn l-SSM fiż-żona monetarja waħdina. Fl-istess waqt jidher li aħna rridu noħolqu l-Unjoni ta' Swieq Finanzjarja fil-waqt li nsaħħu is-suq waħdini. Kemm il-munita waħdina kif ukoll is-suq waħdini huma pilastri prinċipali ta' tkabbir u prosperità fl-Ewropa. Dawn għandhom jinżammu tnejn juma ta' bilħaq għandhom jissaħħu. Il-ECB għal possibilità l-involviment ta' stati membri mhux fiż-żona euro fiħdan l-SSM il-parteċipazzjoni u ta' stati membri addizzjonali tipprovdi xprunar aktar b'saħħtu biex il-suq waħdini jintem jiġi komplet. Għalkemm qed ngħidan inti tabħal sibi li l-setat legali prinċipali u anki l forta ta' teħid ta' deċiżjonijiet huma limitati għad żona euro li nimponu obbligazzjonijiet u anki nagħtu drittijiet korrispondenti għal stati membri mhux din fit żoni awro, ovvjament qed għajmu ċertu kwistjonijiet legali. U servizzi legali tagħna flimkien ma' dawk tal-Kummissjoni u tal-Kunsill Ewropew qed jeżaminaw il-modalitajiet possibbli ta' parteċipazzjoni ta' stati membri mhux fiż żoni euro fiħdan il-diffikultajiet legali li jeżistu fil-statut tagħna. Tielet kwistjoni għal qafas supervizorju u waħda li hija importanti ħafna likom kif li sibi ser ikun responsabbli għall azzjonijiet ta' supervizjoni li ċittadini tal-Ewropa u anki r rappreżentattivi eh, eletti tagħhom fil-waqt l-indipendenza tal-ħidma ta' superviżuri hija importanti anki responsabilità tagħhom tot. Wara kollox dawn huma l-istess parti tal-istess munita meta nqisu natura tal-miri ta' supervizjoni u ħtiġa ta' ħtiġa ta' kooperazzjoni operattiva ma' autoritajiet oħra fejn eh, l-ispejjeż fiskali huma involuti, mekkaniżmi rigorużi u separati ta' responsabilità għandhom ikunu f'postom biex bekk juru l-leġittimità u anki l-ammont li ta' indipendenza li teżisti. Proposta tal-Kummissjoni tqis ukoll mod partikolari l-SSM li ħajkun responsabbli għall-Parlament Ewropew u l-Kunsill Ewropew tqajmu kol mistoqsijiet rigward l-iskeda għal meta għanna nibdew il-miri tagħna ta' supervizjoni rispettivament mill-iskeda preċiża għal prestazzjoni tal-miri ta' supervizjoni nħoss li huwa ferm importanti li r-regolament tal-Kunsil tidħol fis-seħ hekk kif ġiet imbasra fl-ewwel ta' jannar 2013. Din tippermettilna biex nibdew ix-xogħol ta' tħejja mill-aktar fis jiena ddiskutejt l-aspetti prinċipali tal-SSM. Imma l-Unjoni ta' swieq finanzjari ma tkunx imtemmija meta ma isux li l-progress jkun sar rej reġim komuni għal riżoluzzjoni, il-nuqqas ta' dan ir-reġim wassal għal falliment tal-bank għal falliment tal-bank u anki għal nuqqas ta' flus minħala staxxa u waslet ukoll diffikultajiet ta' falliment tal-bank f'każi transkonfinali. Għalhekk li li konna reġim ta' rezoluzzjoni komuni hija importanti ħafna għax iridu naraw li din twassal l-amministrazzjoni eh, tal-kriżi tal mod li tkun effettivi u effiċjenti. Ippermettu li nagħlaq mela, l-żona euro qed tagħmel progress biex tilħaq eh, bażi stabbli u adegwata Jiena fiduċjuż li f'Ottubru f'Diċembru l-kapit ta' stat u gvernijiet ser jirġaw isaxħu l-impenn tagħhom għal l tal-euro billi jiftemu jaqblu fuq viżjoni fuq meda twila ta' żmien għal l-Unjoni Ekonomika u Monetarja. Il-proċess ovvjament għadu ma kellux impatt viżiv fil-ħajja eh, ta' kuljum ta' ċittadini, speċjalment dawk il-pajjiżi li qed ibatu l-aktar minn kriżi, jiena ninsab konxju dwar diffikultajiet li situazzjoni preżenti hija diffiċli ħafna ħafna nies, speċjalment għal dawk li tilfu xogħolhom jew jinsabu friskju. Il-proċess ta' ġustament għal finanzi pubbliċi sostenibbli u ekonomija kompetittiva tista' tkun ta' dannu fuq il-medda qasira ta' żmien kif ukoll fuq il livell politiku ekonomiku tista' tkun qiebsa wkoll anke fuq livell fil-ħajta kuljum tal-bniedem. Allura riformi neċessarji u korrettivi ma importanti sabiex bekk il-pajjiż jkun jistgħu jerġgħu huma fuq saqajhom f'dik li jitriq ta' tkabir sostenibbli, u aħna wkoll rridu ntejbu l-ġustizzja soċjali billi nsaħħu l-konformità mat-taxxa u anki innaqsu il-rent seeking minn investituri minn ċertu interess partikolari. jiena fiduċjuż li ċertu pajjiżi ser joħorġu aktar b'saħħithom b'ekonomiji li jaħdmu aħjar u dan ser jkun għal benefiċċju ta' ċittadini Ewropej kollha kemm huma. Grazzi tassew. Hmm? Um, mela, li huwa illi ħan qassam il-mistoqsijiet tlieta tlieta għaxek nifrankaw il-ħin u eh, ikun hemm anka mm, eh, ċertu duplikazzjoni ta' mistoqsijiet mela Berkard Belt, Eliza Ferrera u Silvi Goulard huma l-ewwel tlieta illi ħajamlu l-mistoqsijiet tagħhom. Grazzi ħafna, Signora President. Jina nishtiq nitkellem fuq is-swieq finanzjarji fil-Unjoni għax il-kapijiet ta' stat qed jitkellmu fuq eh, dan il-mekkaniżmu. Ħanerġgħu nibdew jgħid il-President. Grazzi ħafna, Sinjura President, nixtieq nitkellem dwar il-kapijiet eh, ta' stati u gvernijiet li qed jitkellmu dwar dan l-SSM li jinvolvi li CB. Mela, għal dal-boħra, ħanerġaw nibdow mil bidu Der Aufsichts, äh, der Auftrag der Staats- und Regierungschefs, äh, Herr Präsident. Äh, mela, il-kapijiet ta' statu gvern għet jitkelmu fuq dan il-mekanizmu ta' supervizjoni li jinkludi eh, anka l-ECB li jinvolvi affarijiet differenti ġifiri wieħed jista' juża l-esperjenzi u eh, eh, l-importanza ta' tal-ECB ah, jina mill-Ġermanja aħna nemnu ħafna fil-Bank Ċentrali Ewropew imma x'jiġri jekk il-supervizur illi ħajettieħed kienet eh, mill-banka eh, ma jkunx suċċett mill-bidu da mhux se jaffettwa anka il-reputazzjoni tagħkom mhux forsi aħjar għal sibi e li jinvolvi strutturi eżistenti fir-rigward ta' supervizjoni. Dini għaxa ħaġa li tista' tikkonsidra it-tieni mistoqsija l-inklużjoni tal-pajjiżi li mhumiex fiż-żona euro. din eh, tista' tkun ta' periklu, ta' ostakolu fil-fatt għall-Unjoni eh, nifisa. Politikament tista' tkun ta' danni. Nifhem il-konsiderazzjoni tal-ECB imma hemm ħafna pajjiżi li mhumiex mixin lejn l ewro Allura, forsi jkun aħjar il il mekanizmu ta' supervizjoni ma jkollux opt-in imma jkollu biss possibilità ta' opt-out. iġifiri. E, forsi għanna nejdu li dawk li ma jixtuqux jinvolvu ruħom, anke kuma fi zona ma jinvolvux ruħom. Kif inti tħares lejn din l-istruttura? Tobrigada. Liza issa, grazzi ħafna. L-ewwel net nifraħ lil bank eh, ċentrali għal deċiżjonijiet li għad li ħa speċjalment eh, twaqif tal-OMTs u l-intervent fis swieq hekk qegħdin ibatu sinjal biex nikkalmaw is-swieq finanzjarji, però Nissa li għed dan, dan nishtiq nisqasik dwar x'taħseb int fuq il-ġejjini, dan it-tip ta' intervent huwa biżejjed jew huwa biss passa wieħed um, f'affarijiet aktar komplessi eh, eh, li wieħed jissalvagwardja il-sovranità u li nżommu swieq kif nixquhom aħna l-kondizzjonalità mbagħad. Din hija marbuta fil-fatt mal-mistoqsija ta' qabel. Meta inti timponi kundizzjonijiet fuq pajjiżi, huwa importanti li wieħed jifhem illi jifhem kif uh, x'inhi l-pożizzjoni tal-Bank Ċentrali Lokali. Issa r-rikomandazzjonijiet triak meta jintlaħqu u il-riżultati ikunu differenti fl-ekonomija minn dak li jkun previst qabel jista il-Bank ċentrali jievalwa il-konsegwenzi ta' rekomandazzjonijiet li jkun għamel, speċjalment meta jkun parti minn trojka, jikkonsidra xorta waħda il-possibilta ta' rekomandazzjonijiet oriġinali li waslu uh, per eżempju għal tkabbir, ma nafx fej ħajkun hemm dan it-kabbir dinamiku. Dan għandu jkun mid-domanda ma' f'ħafna pajjiżi. Palissa, kemm jekk għandhom eh, eh, eh, budget pożittiv jew negattiv għandhom dawn il-politika ta' austerita, allura id-domanda minn fejn ħadd inħoloq. Imbagħad dwar il-ġar tal-piżijiet fuq fil-istadju ta' reżoluzzjoni la ħajkonna il-supervizjoni, bat ħajkonna rezoluzzjoni, ħajkun importanti li kunem mekkanizmu għal kontribut uh, li jkun fuq l-istess livell tal-fond uh, tal-mekanizmu uh, ta' rezoluzzjoni li jkun separat minn dak tal-European Deposit Insurance Fund. Eh, Grazzi President tal-EATA u minnisna qot nistaqsi l-President tal-ECB fuq il-kompożizzjoni tal-Board għax eh, eh, tin inkella risposta ċellenti preparata mill-istaff tijak li inti eh, mill perspettiva legali inti mandek xtaqsam u dini għal deċiżjoni tal-Kunsill u jista' jkun li fil-ġejjin jkun hemm nisa fil-bord. Ħandura Taljan, nixtieq ngħid lil Mario Draga. Issa, mhux lill president lil Mario Draghi il-raġel b'sens uh, komun tajjeb. Kif inti tħares l seba' snin li ġejjin? Inti kap ta' istituzzjoni li qed titlob lil kulħadd fl-Ewropa li jimmodernizza, li jirriforma b'mod strutturali li jkun hemm aktar uh, xogħol imminti kap ta' istituzzjoni tal-passat Kif tħares lejn ir-relazzjoni tiegħek ma' ekonomisti illi ħadu pozizjoni il-bira fuq uh, Voxiju e eh, fuq a favur ta' diskriminazzjoni fl-ICB u inti kif tħares lejn il-kredibilta tal-accountability semmejta l-lum u din importanti għalina tal-Unjoni Bankarja meta inti qed xi ħaġa importanti illi imma l-Kunsil ma jagħtix każ eh, dak li jgħid dan il-Parlament. Grazzi l-President u għal eh, Mario Draghi. Titkellem tajjeb ħafna Taljan inti jgħid uh, Mario Draghi. Mela, fuq l-ewwel mistoqsija tiegħek dwar ir-relazzjoni bejn l-SSM u l-istruttura eżistenti ta' supervizjoni. Mill-bidu net niftakar anka kien hemm referenza qabel, l-OS qarija pubblika tiegħi wara l-proposta tal-Kummissjoni anzi wara s-summit ta' Ġunju fejn tnida dan il-kunċett. Jina għet illi għana fil-post strutturi ta' supervizjoni nazzjonali u eh, f'ħafna situazzjonijiet, mhux f'kolla, imma f'ħafna. Dawn huma kompetenti għandhom l-arfin eh, tal-post eh, fejn qed jaġixxu għandhom l-istorja, it-tradizzjoni u warajhom u għandhom impjegati tajbin. Għalhekk wieħed laqas jista' jimmaġina kif li sibi juħodilhom posthom lil dawn. Minn dak iż-żmien sissa aħna ħdimna b'mod attiv magħhom u saċertu punt kifet fil-laqa, l-aħħar laqa li kena aħna parti mill-istess proġett. Iġifiri, mux edin naqsmu il-supervizjoni f'żewġ lati, edin nejdu li ħan id-deċidu fl-imkien, ħajkunu prezenti fil-bord ta' supervizjoni. Iġifiri, id-deċizjonijiet ħajkuni komuni jittihdu fl-imkien. fl imkien din hija xi ħaġa li ħad tiġi b'mod naturali li wieħed jgħid li ma banek u li ma xogħol ħajsir b'mod lokali jew ċentrali. Jekk isir b'mod ċentrali jew lokali ma jfissirx li ċ-ċentru jew e, il-supervizuri nazzjonali m'għandhomx jagħmlu, anke jekk qegħdin jaħdmu b'mod ċentrali huma ħajkunu parti mit-teħid ta' deċiżjonijiet komuni. Din trid e, wieħed trid jifhimha sew għax inkella din is-supervizjoni ħadd tinqasam, wieħed ħajasib li qed tinqasam b'dak li għamel eh, Francoforte u dak li jsir fuq livell nazzjonali. Il-proċess u qed konġunt ovvjament ħajkun hemm eh, ċertu affarijiet u xogħol bħal ispezzjonijiet illi ħajsiru ovvjament u ddisinjati b'mod aktar lokali u oħrajn ħajkunu eh, ħajsiru b'mod ċentrali ma l-parteċipazzjoni tal-supervizuri nazzjonali ħatkun edha hemmhekk dwar l-involviment ta' membri l mumiex fi zona euro, għawnek il-pozizjoni tal-ECB kienet waħda miftuħa ħafna. Dawn huma mistiedna li jkunu jagħmlu parti minn dan il-proċess ta' teħita deċiżjonijiet fl-opinjoni tagħna għandu jkollhom istess drittijiet bħal membri taż-żona euro u din irridu aħna eh, nibbażawha bi-struttura eh, tajba din hija direzzjoni li qegħdin naħdmu so eh, tajjeb fiha biex insibu soluzzjoni għaliha. Dwar l-OMTs kifet kemm il-darba issa għandna din il-backstop effettiva b'mod komplet Eh, li tneħi ċertu problemi miż-żona Oro, eh, sakemm ovvjament eh, wieħed jikkonforma mal-kondizzjonijiet li hemm marbuta magħha. Il-risposta l-mistoqsija tiegħek f'dan ir-rigward u ħanibda mill-aħħar tagħha fejn minn fejn ħajġi dan it-tip ta' tkabbir meta wieħed qis li dan jista' jsir mill-politika fiskali. Allura minn fejn ħajġi dan? Mela, wieħed mis-sorsi ta' tkabbir mhux l-unika huwa mill-rati ta' interess eh, b'livelli baxxi ħafna. Imma dan ma jfissirx li dan eh, ħaj wassalu kol livelli baxxi ta' self li huwa importanti għall-ekonomija reali u dan huwa dan, eh, dan li seħ minħabba frammentazzjoni li hemm fiż-żona euro. Fl-opinjoni tagħna l-aktar kontribut kbir għal żona euro huwa li wieħed jeleb l-istat preżenti tal-frammentazzjoni tal-sistema bankarja u finanzjarja. Iġifieri meta aħna ngħidu nsowu l-kanali eh, neċessarji E, tal-kanali monetarji, ġifiri għedin nitkelmu dwar il-self mill-ġdid, il-flus tal-kreditu ma jkunx kif qiegħed palissa, l-varjazzjoni tar-rati ta' interess ma tkunx kbira da' kbira l-lum. Ovvjament, it-kabbir irrit isir u koll mill-riforma strutturali, mill-li wieħed jeleb ir-riġdità ekonomika. Imma l-OMT huwa infassal b'tal-emotu manjera li neħi il-frammentazzjoni eh, eh, il-frammentazzjoni minħabba il-redenomination u il-riskju ta' u l-stale risk hemm rabta eh, naqra perversa bejn is-sovran u l-istruttura tal-banek u għalhekk aħna rridu naqtawa din ir-rabta u l-pjan li għandna qudiemna huwa li jkun dan l-essess awtorità waħda, wahda rezoluzzjoni u fl-aħħar kifet fl-aħħar net il-Deposit Insurance Guarantee għattapposta biex tin għata din ir-rabta li teżisti bejn is-sovereigns u l-banek. Il-tkabbir irrit isir meta wieħed eh, neħed il-frammentazzjoni li eh, jaffettwa li jaffettwa lil żona uru f'dawn l-aħħar tliet snin. Fuq il-konformità inti kellek mistoqsija dwar dan maħniex qed nimponu xi kondizzjonijiet, mhux aħna eh, qed nagħmlu dan Aħna qegħdin nittolbu qegħdin ngħidu li għandu jkun hemm eh, ċertu kondizzjonijiet, ġifiri li wieħed eh, jikkonforma ma' programmi adattati l-IFSM, per eżempju, ħajkun hemm l-involviment tal-IMF biex wieħed jevalwa l-kondizzjonalità. U għalfej qegħdin nagħmlu dan aħna? Qed nagħmlu dan għax aħna konvinti illi il-politika monetarja tagħna anka dik eh, li hija straordinarja u l-azzjonijiet tagħna jkunu kif ikunu ma se jkunu effettivi jekk il-pajjiżi konċernati ma jieħdux, ma jagħmlux ir-riforma neċessarja u kif eh, eh, jina qed diġà f'okkażjonijiet oħra nibdew l-ewwel b'dawk il-pajjiżi li m'għandhomx l-ekwilibrju adattat ġifieri hemm din isa l Profesija distruttiva li jagħmlu għamlu dawn il-pajjiżi fir-riforma tagħhom l-affarijiet eh, ma jmorrux xal aħjar għalhekk f'dan il-każ li sibi jidħolu fin-nofs mhux biżejjed da ma nistawx ninsow kif dawn waslu għal dan l-ekwilibrju ħażin Dan eh, seħ għax huma kellhom eh, politika ekonomika ħażina jew ma kellhomx l-ebda politika għal 10 snin fil wat li l-kumplament tad-dinja kienet qed tinbidel. Jiġifieri aħna qed nitkellmu hekk fuq il-żewġ affarijiet li wieħed għandu bżonnhom it-tnejn biex jimxi l qudiem bħalma jkollok bżonn żewġ saqaj biex timxi. It-tielet mistoqsija il sim tal-peace u jien naħseb li din waħda se tkun waħda mill-konsiderazzjonijiet biex infasslu din riżoluzzjoni, però ippermettu li ngħid li din mhix din hija l-iktar waħda diffiċli, l-iktar diffiċli, però mhux l-ewwel mistoqsija li għandna nwieġmu għaliex il-font fih innifsu m'għandux ikun daqshekk kbir. Għaliex dan mhux font ta' bailout imma font ta' riżoluzzjoni, ġifri jrid jiffinanzja il-proċessi tal-banek li ġew sol ġew ġew ġew likwidati u għalhekk rridu naraw li ma kreditu jrid għandu jiġi finanzjat u li ma kreditu m'għandix jiġi użat bħala finanzjament. Allura aħna rridu nużaw kif għadna fl-ewwel stadju rridu nindirizzaw il-bażi leġislattiva il-legalità ta' dan il-finanzjament sabiex bekk aħna nkunu nistaw nilħu zona euro wahdina u jkonna bazi legali għalija f'din ir-riżoluzzjoni. Issa raba mistoqsija. Din dwari. Jina favur 100% l-aspetti ta' modernizzazzjoni kif tafu mill-esperienzi fil-passat tiegħi Aħna dejjem pruvajna nħarsu li istituzzjonijiet u anki napprezzaw kif dawn ħadmu fil-passat. Aħna kellna apprezzament qawwi. Intom kontu l-istaff eccellenti tiegħek, però kien tistgħu intejbu l-affarijiet, ovvjament kull ħaġa għandha bżonn it-titjib u ħaġa li hija għal-qalbkom hija il-kwissjoni tas-sessi, però m'hemmx l-ebda diskriminazzjoni fih dan li sibija ġmemx diskriminazzjoni ta' bej sessi, pero li sibi pal istituzzjonijiet l-oħra jistaw jamlu ovvjament aktar biex jtejbu eh, dal-aspett u jina ħankun attiv dan ir-rigward. Sur President, meta inti kollok 23 raġel jiddeċidu iva i diskriminazzjoni, tipprovax tinjora r-realtà kif kifini? Ija e xi ħaġa definitavament marħazin. Imma aħna maħniex qed ninnominaw jew neleġġu l-membri tal-Kunsill tinsix dan il-aspett. Dawn ma l-awtoritajiet nazzjonali li batu l dan daw il-membri, però inti jiena konta tinsaqs lil Mario Draghi biex jagħmel jagħti spinta l qudiem f'dan ir-rigward. Iva, inti tista' toqgħod fuqi mis-Sinjura Gular. Inti ma kontx prezenti fil- għal diskussjoni li kanna għabel fuq li SRB ivek aħna nħarsu li l-aħħar 10 snin ħa konet dwar il krizi finanzjarja u jekk inħarsu l-aħħar 10 snin il-kriżijiet kollha finanzjar ġew ministrati u indirizzati mill-irġiel. Allura sa wasal iż-żmien li nibdlu sistema. There we have it. The crisis Iva, il-kriżi saħħet mill-irġiel, ekku, qed taraw intom stess. għalek nishtiq nfakkarkom u nfakkar il-Mario. Nishtiq nitolbu li Sibi li huwa l-Bank Ċentrali Ewropew biex jipprova jati l-ideja li l-Banek Ċentrali oħra li tkun ideja tajba li huma jkollhom strateġija biex immexxu l-qudiem aktar lin-nisa sabiex mhux dejjem ikunu ambjenti marbuta mal-irġiel Għaliex mhux dejjem kienu l-irġiel fit-top fil-aktar pożizzjonijiet importanti fil-Banek Ċentrali Nazzjonali. Mela, issa nistaw naddu għal punt li jmiss, il-kwistjoni li jmiss. Iva, nishtiq nati nilqa l-Rosal Building mill-Bundestag Jean Paul, inti tixtieq titkellem. Iva, grazzi tassew. Minħabba l-fat li dan is-suġġett huwa pjuttost jaħraq matul din il-kriżi, meta ser ikun hemm laqa tal nies mal il-governing board tal icb Jekk minister żball, aħna nisabu fidejkom wara kollox. And we are in U aħna ovvjament għajt il-President ninsabu fidejn il-Kunsill. Nixtieq ukoll nilqa delegazzjoni ta' Amerikani mill-German Marshall Fund fiħdan l-Istati Uniti u naħseb li intom qegħdin hemm wara iva qed tagħmlu l sinjal nilqawkom fiħdan dan il-kumitat Tajb wis, issa naħseb li nistgħu morru lura fil-programm tagħna. Għandi bżiet noti fuq il-mejda, mela nagħti l-kelma l-Dirk. Kieġbok fidejk. Grazzi tassew, Signor President. Is-Sur Draghi, inti konta titkellem dwar il-banek, pero nixti nitkellem dwar il-bank tijak u kol, minħabba l-fat li inti tamme referenza għal prudenza, tmexxija tajba u li nerġaw ikonna fiduċi f'dan il-bank. Min sentejn il-lawn il-proċedura tal-kwartieri ġenerali tal-bank diġa żiedet minn 850 miljun euro għal 1.12 biljun euro, ġveri taqbżu il-budget berba miljuni. Dan il-kont ser jitħallas minn ċittadini Ewropi li ħazzu t-taxxa. Ġifri intom qed timplikaw li jkun hemm austerità ma mhux qed tħadmu għandhom stess. U għalhekk intom nissuġġerilkom li tkomplu tibnu fi Frankfurtu. Però bħala membru mill-trojka li s-CB qed taħtar il-gvernijiet Gregi, Irlandiżi Spanjoli biex anki tafsuhom biex jindirizzaw il kustjonijiet budgetari sa daw il pajizi jridu jikkontribwixxu aktar miljum mistenni mill-kwartieri ġenerali tal-ICB. ġifir mistoqsija tiegħi i intom tagħtu eżempju tajjeb hawn. Issa jekk aħna nħarsu lejn il-bini, tal kwartier Ġenerali tal-ICB ileq ħafna l-bini. Xinajdu dwar trasparenza tiżisti minn ġewwa però meta ħad publikaw il-minuti tal-laqat tal-Governing Board tal-Bank tagħkom u jiena naħseb ħajkunu verament minuti interessantissimi u ċitanti. Mela, nagħti l-kelma l Iva Jolly, kjoġbok. Grazzi tas-sir, Signor President. Sur President, Jina nixtieq ikolli aktar kjarifika rigward il-LMT tana fil-6 ta' settembru aħna rċevejna dokument li jista' jkun hemm programm ta' ġustament tal-ICB sakemm dawn jerġgħu morru lura fis u jkollhom aċċess għas-suq, però fl-aħħar konferenza stampa smajna li l-OMTs ser disponibli disponibbli biss għal pajjiżi li diġà kellhom aċċess ħieħ fis-suq. Tista' tispeċifika kemm xejn xinu xini l-aħjar interpretazzjoni ta' din il-kontradizzjoni li hawn? Issa fid-dawl tal-moviment preżenti li jeżisti għal eh, lejn Unjoni Bankari ħafna drabijat li hemm biex ikun hemm separazzjoni bejn politika monetarja u supervizjoni bankarja intefat ħafna attenzjoni fuq il-probabilità li jista' jkun ehm, konflitt ta' interess anke fl-implementazzjoni ta' daw il-miri u fil-politika monetarja. Tista' tispjegalna x'inhuma riski l-oħrajn li nistgħu nsibuhom preżenti din id-direzzjoni, ġifieri x'tip ta' konflitti ta' interess jistgħu jiżdu bejn il-politika monetarja u l-miri tagħhom u l-effett fuq il-supervizjoni monetarja xinajdu kol dwar il-konsegwenzi li jeżistu? Jew li jista' jkun hemm meta inqisu delegazzjoni siħata miri ta' supervizjoni meta niġu wkoll anki għall-Kunsill ta' Supervizjoni xejkunu l-effetti ta' responsabilta demokratika. Intom taħsbu li dispożizzjoni ta' 130 ta' trattat ser japplikaw għal prerogativi ta' il-Kunsill ġdid ta' Supervizuri jew inkella min-naħa l-oħra qed qis li leġislaturi eh, futuri ser jeżerċitaw aktar responsabilità demokratika għal dawk li huma l-miri ta' supervizjoni bl-inklużjoni ta' ħatriet, setat ta' inkwiżizzjoni u anki setat budgetari u xħanajdu dwar dawn il- konflitti possibli ta' interess, minn ħajkun referi? Int ħatkun? u minħabba l-fat li jien għandi l-possibilità nitkellem ħana appoġġa dak li qalet is-Sinjor Gular. Huwa ferm importanti li aħna nassikuraw li ikunem hemm bilanċ s sessi fih dan li sibi. Sitwazzjoni preżenti verament huwa skandlu. Barra minn hekk, inti jkollok nies eh, li deħlin fil-sibi li ma kienux parti li kienu ġejjin minn Goldman Sachs. Eh, bem-vindo, Sr. Presidente. Obrigada por aqui estar também. Eu quero voltar għax kxtojn xo biex programmi ġdaġ. Grazzi ta' sew permetti li nerġa lura ura għal punti marbuta ma' ġustament u permetti li nsaqsik mod dirett jekk dawn il-programmi ħadmux. Dan għaliex inti intijat kemm il-darba li dawn il-programmi kienu verament ibsa, diffiċli għan-nies li kien hemm ħafna diffikultajiet, il-qad dejjem jiżdied, però dan mhux kollox il-kriżi qed sejra l-ar ma tantx jidher li r-riżultati huma tajbin. U għalhekk ippermetti li nsaqsik mod dirett. Aħna nistgħu naraw x'inhu jiġri fi Spanja. U inti qed tgħid li dawn punti emri eh, kun hemm kondizzjonalità li tiġi imposta. U dak li għaddej bħalissa seħ fil-Greċja Issa kif intemmu il dan il-kontaġun li jeżisti, ħan faslu iktar? Ħafna mill-programmi qed jahdmu? Inti tkellimt ukoll dwar il-Portugal u hemmhekk qed naraw li ħafna progress qed issir. Inti jekk qed, però x'inhu l-indikaturi qed juruna dan? li inti tajdinna dan il-progress sinifikattiv li qed isseħħ fil-Portugal għaliex wara kollox il-qatt jidher tilef il-kontroll tiegħu Allura rridu nħarsu lejn tbassir kollha ta' daw il-programmi fejn huma l-indikaturi li qed jgħidulek li dawn verament qed isarfu f'riżultati pożittivi. And we're getting behind time because the questions U għajna xiftit lura li xil-mistoqsijiet kienu twal mhux ħażin dwar l-ewwel mistoqsija l-ispejjeż tal-bini. Hemm żewġ sorsi ta' spejjeż li qed jiżdiedu l-ewwel net l-inflazzjoni illi rajna fl-industrija tal-kostruzzjoni u l-materjali u din ta' tal 300 miljun ta' differenza bejn wieħed punt tnejn u 850. Mbagħad hemm il-50 miljun li għandhom x'jaqsmu mal-bidla ta' taħt fuq eh, bidla legali ta' ħafna kuntratti bħalissa u għalhekk l-ispejjeż għandna niġġudikawhom fuq dawn il-50 miljun biss dwar il-minuti. Iva, ser ikunu eċitanti ħafna. Iżda eh, nuqqas ta' minuti ma jfissirx li hemm nuqqas ta' trasparenza il-Bank Ċentrali Ewropew u istituzzjoni trasparenti. Jekk naraw biss in-numru ta' stqarrijiet pubbliċi laqat diskorsi diskorsi, stqarrijiet tal-istampa, tal bulettini, huwa joħroġ ħafna iktar minn kull bank ċentrali ieħor fid-dinja. Hemm każ għaliex għandna, hemm raġuni għaliex għandna nippubblikaw il-minuti mish ħaġa faċli namluwa, ma sawx namluwa mill-lejl għan-nar l-infrastruttura istituzzjonali tagħna mhix l-istess bħal dik tal-Renju Unit jew inkella tal-Istati Uniti, aħna maħniex pajjiż u għalhekk dan għandna iva inqisuh biex nevitaw illi ikun hemm ir-rinazzjonalizzazzjoni tal-politika monetarja. Il-membri kollha tal-Kunsill ta' gvernanza jinsabu hemm fil-kapaċità personali tagħhom ma jirrappreżentawx lil pajjiżhom u dan għandna nqisuh imbagħad hemm dimensjonijiet oħra ta' dan it-tip illi jissuġġerixxu illi kieku aħna kellna nagħmlu hekk għandna nagħmluh b'sens komun tajjeb bi spirtu pragmatiku imma fl-istess waqt għandna nkunu trasparenti. Ovvjament dak li nixtieq ngħid huwa li aħna qegħdin naħsbu b'mod kollettiv dwar dan issa. Il-mistoqsija dwar il-disponibilità tal-OMTs. L-OMTs mhux ser jieħdu post il-nuqqas ta' ċess għas-suq u għalhekk pajjiżi il-pajjiżi jrid ikollhom aċċess għas-suq għaliex l-OMTs mhux ser jieħdu post l-aċċess tas-suq għaliex inkella jkunu wis rib il-finanzjament, il-monitoraġġ tal-finanzjament u dan ma jkunx permess mit-trattati. Issa dwar l-accountability sħiħa tal- dan il-bord ta' supervizjoni l-ġdid kifet fil-bidu irridu din ir-responsabilità akbar aktar kompiti u aħna 100% fidejn il-leġislaturi biex huma jgħidulna xi standards jixtiequ. Iżda fir-rigward ta' tħejja aħna l-lesti illi nikkonformaw mal-ogħla standards. L-aħħar mistoqsija dwar l-aġġustament qed jaħdem iva jew le. Din il-mistoqsija smajnija kemm il-darba. Inti tlabni dwar il-progress. Hemm xi progress minħabba li s-sagrifiċi huma konkreti, huma reali, ilhom hemmhekk issa. U għalhekk il-mistoqsija naturali li tiġina hija fejn jinsab il-progress issa qed naraw xi progress, hemm sinjali ta' progress. Edir naraw il-unit labor cost li huwa inqas f'ħafna pajjiżi, qegħdin naraw iva l-kompetittività li qed tirkupra, qed naraw id-deficits qed jonqsu, l-esportazzjonijiet qed jolew. Għadin narawhom is-sinjali il-Portugal għall-ewwel darba qed joħroġ bonds fuq is-suq il-ġimgħa l-oħra. Min iktar l-Irlanda illi eh, emmek l-ewwel darba li rajna l-progress isir f'dak il-pajjiż u kien progress sinifikanti, irridu narfu il sagrifiċċji illi saru u nindirizzaw tħassib kif qed kemm il-darba iżda fl-istess waqt irridu nirrikonoxxu wkoll il-progress kbir li kien hemm kemm fir-riforma tad-dejta kif ukoll fir-riforma ekonomika. Marita asked about Greece. About Greece? Yes. I, I thought we had a question on Greece. Ħsibt li kellna mistoqsija dwar il-Greċja, le tgħid il-President. Naħseb qabel kienet. Intlift il-kelliem li miss Peter, Hans Peter ma Pablo. Grazzi, President, li sibi ħarġeb dan il-program tal-OMT biex tiddefendi l-euro billi tixtri l-bonds fi suq sekondarju. Issa, xistennijiet għandek ta' kem ser kun kbir l-użu ta' dawn l-OMTs? It-tieni mistoqsija. Kif ser tisterilizzaw da din il-likwidità iġifiri? Xinu ser ikun is-sors ta' fondi, sors ta' finanzi? It-tielet mistoqsija tirreferi għal kummentijak illi il kondizjonalita hija imposta fuq il-gvernijiet imma intom qed tixtru il-bonds mingħand l-investituri. Fej ser tamlu il-pressjoni biex il-gvernijiet jikkonformaw mal-kondizjonalità. Hawnhekk qegħdin naraw li hawn dikotomija qed tixtru mingħand investituri imma qed tagħmlu l-pressjoni fuq il-gvernijiet minn naħa l-oħra. Grazzi. Hans Peter Martin. Iva, grazzi tassew, President. Jiena nixtieq nidiskuti miegħek il-problema. tal-sistema immirata rajna zbilanċ ta' triljun eh, ta' euro. Rajna illi kienem bidla fir-riskju mill-banek għal-banek ċentrali. Il-kwistjoni hija inti taqbel illi hawn dan l-isbilanċ ta' triljun euro u l-Unjoni qed tkun frammentata hawnhekk fil-Ġermanja qegħdin naraw mijiet ta' biljuni ta' euro illi jistgħu jkunu involuti u jmorru lilin mill-190 miljun illi l-qorti kostituzzjonali tal-Ġermanja stabiliet għal li FM Malix memx sistema ta' bilanċar pal ma naraw fl-Istati Uniti fejn għanna l-Fed imbat il-Banek Nazzjonali subordinati. Sfortunatament jina ma nitkellimx bit-Taljan. Il-Feds Nazzjonali jisom jibbilanċaw il-kontijiet għaliex m'għandniex dan fl-Ewropa, għaliex ma taħdmux din id-direzzjoni forsi. Imbagħad taqbel illi dawn is-sistemi mhux magħrufa jistaw waslu biex il-pajjiżi jiġu medda u bekk tisfaxxa fi xejn il-żona euro nixtieq infakkar lill membri illi l-idea hi illi żommu ma' minuta u nofs u mbagħad Mario jkollu 3 minuti u nofs biex iwieġeb jekk intom iddumu 3 minuti biex tajdu l-mistoqsija tagħkom huwa għandu żewġ minuti biex iweġibkom. Pablo. Está despertando pasiones en toda Europa. Desde siempre usted ha sido. Grazie, President, l-Unjoni Bankarja et twassal għal ħafna sensazzjonijiet madwar l-Ewropa, inti dejjem iddefendejta u anke aħna bħala komitat irridu li tibda fl-ewwel ta' jannar 2013 biex il-banek illi huma soġġetti għal programm ta' supervizjoni ikunu jistgħu jibdew minn din id-data. Iżda rajna illi kien hemm min qisha din id-data bħala waħda impossibbli tista' tikkonferma President illi l-Bank Ċentrali Ewropew huwa lest. Finqas minn tliet xhur illi jagħmel is-supervizjoni tal-banek hekk kif qed tipproponi qed tippjana l-Kummissjoni Ewropea. Tista' tini dettalji dwar kif ser norganizzaw l-affarijiet? Xi ħaġa oħra l-OMTs flimkien mar-riformi u l-konsolidazzjoni fiskali. Dawn huma is-soluzzjoni għal frammentazzjoni tas-swieq finanzjarji. Hekk qed jintqal iżda l-mistoqsija tiegħi il-Bank Ċentrali Ewropew jista' jagħmel xi ħaġa differenti mill-OMTs biex jarġa jaqqat is-swieq, jarġa jiġbor flimkien is-swieq jekk dawn il kundizzjonijiet ma jeżistux biex jibda jaħdem il-programm ta' transazzjonijiet monetarji definittivi. Naħseb li saru l tliet mistoqsijiet tgħid il-President. Kemm huma kbar l-OMTs? Il-daqs tal-OMT huwa illimitat ex ante. Ġifiri suppost li huwa biżejjed biex jiva jilħaq l-għanijiet tiegħu. Il-likwidità li qed tinħoloq ser tiġi sterilizzata l-istess pal maħna namlu bl-SNP. U għalek mem lebda ħol in net ta' likwidità illi ġej minn dan il-programm. Il-kondizjonalità hija parti integrali minn dan il-programm Aħna konvinti, aħna għanna l-esperienza tal-ISMP illi l-OMT minna l-kondizjonalità ma taħdimx. Dwar l izbilanċi target 2 naħseb li hemm żewġ raġunijiet għal dawn l izbilanċi il-livelli differenti ta' kompetitività fiħdan iż-żona euro ġifiri ċertu pajjiżi għandhom il-surpluses tal-kontijiet tagħhom u ħrajn għandhom id-deficits. U l-flussi fiż-żona euro illi jiġu minn livelli differenti ta' fiduċja li l-investituri jew minn faddal għandhom sistemi differenti ta' banek għandna depositi, għandna l-outflows ta' kapital minn ċertu pajjiżi għal pajjiżi oħra. Hemm żewġ raġunijiet ġifieri. It-tieni waħda hija dik li aħna qegħdin nippruvaw nindirizzaw issa jekk aħna narġaw inġibu lura narġaw nirkupraw din il-fiduċja fiż-żona euro, jekk narġaw nirkuprawa fis-sistema bankarja biex eh, rajna li żona euro tkellmet dwar il-tlet passi li huma importanti u kol dak li rridu nagħmlu biex naħu riskju ta' ridonominazzjoni aħna iva nistennew li dawn l-isbilanċi jitrasnu, jonqsu għaliex il-flus ma jkollux għalfej jiċċaqlaq minn ċertu jiċċaqalqu minn ċertu sistemi bankarji għal sistemi oħra minħabba nuqqas ta' fiduċja ma jibqa' hemmhekk. Infatti, f'dawn l-aħħar xahar jew tliet xhur diġà rajna influssi ta' depositi fuħut mill-pajjiżi vulnerabbli. U dan rajnieh għall-ewwel darba wara żmien twil. Dan juri illi l-irkuprar tal-fiduċja qed rendi qed jipproduċi l-effetti eh, ta' benefiċċju tiegħu dwar il-tnaqqis jew li nistabilizzaw l-isbilanċi target 2. U għalhekk il-miżuri li aħna ħabbarna u għedna li d-deċidejna eh, ta' bilħa edin naqsu r-riskju ta' ċertu pajizi. It-tini raġuni għandax taqsam mal-kontijiet kurrenti u s-surpluses tal-kontijiet kurrenti u l-livelli differenti ta' kompetitività. Jiena perswasa hawnhekk illi sakemm il-pajjiżi ma jarġawx jirkupraw il-fiduċja ser ikun diffiċli ħafna. Ma jistax ikonna unjoni fejn għanna setta pajizi illi huma kredituri permanenti u setta pajizi oħrajn illi huma eh, dawk illi dejjem ikollhom id-dejn mod permanenti u għalhekk il-bilanċ iva nistgħu niksbuh billi nerġgħu niksbuq il kompetitivita u dan il kompetitivita hija r-riżultat ta' riformi strutturali fil-servizzi, is-swieq tal-prodotti u is-swieq tax-xogħol. il-Bank Ċentrali Ewropew mhux suppost illi jieħu taħt idejh is-supervizjoni fi żmien tliet xhur u jwettaqa hemm dan il-perjodu ta' tranzizzjoni ta' phasing in aħna naħsbu illi ser ikonna bżonn ta' sena biex nirranġaw l-istrutturi tagħna għal din ir-raġuni. L-iktar ħaġa importanti hija illi regolamenti tal-Kunsill jidħlu fis-seħħ fl-ewwel ta' Jannar imbagħad iva uffiċjalment inkunu nistgħu nibdew naħdmu s superviżuri nazzjonali biex inwettqu din is-sistema aħna qegħdin nikkalkulaw bej wieħed u ieħor sena biex eh, nwettqu dan il-kunċett hawnhekk. Dwar il-kondizzjonalità ma nafx fimtek sew iżda jekk il-kondizzjonijiet ma jkunux hemmhekk, l-OMT ma tistax ma jistax jaħdem il-kondizzjonijiet huma meħtieġa iżda kif qabel mhumiex il-kondizzjonijiet eh, suffiċenti għaliex irridu nirranġaw il-kanali ta' trasmissjoni tal-politika monetarja, iġifiri għandna bżonn ta' evalwazzjoni tal-djufijiet, tan-nuqqasijiet ta' dawn il-kanali tal-politika monetarja. Biex ikonna riżultati sodisfaċenti. Grazzi, din naraw ħafna ċaqli minnaħa tal-gruppi dwar min ser jitkellem, imma naħseb li tal għalej ser ikunu. l McCarthy, l Intfeld u għal darbohra l-Onorevoli Epping. Grazzi. Għandi mistoqsija qasira ħafna, nittama li nkun nista' ngħidha malaj malajr. Jiena napprezza l-fatt illi meta qegħdin nitrattaw żon il-membri tal-Unjoni Ewropea mhux fiż-żona euro l-involviment tagħhom fil-Unjoni Bankarja inti qed li qed titrattaw kustjonijiet legali, imma ovvjament kustjonijiet prattiċi, President. Għanna eh, fir-Repubblika Ċeka, il-Banek fir-Repubblika Ċeka li huma ferat tal-Banek fiż-żona euro Għanna u koll il-kwartieri ġenerali fl-Svezja u fil-Finlandja. Xi kwistjonijiet prattiċi ser titrattaw illi jfissru fil-verità kif qal il-Prim Ministru Svediż li l-membri mux fil zona euro ser jissieħbu fl-Unjoni Bankarja ser tistennew illi kunem garanzijiet ta' depositi hemm riskju li l-banek jistgħu ċaqlqu l-kwartieri ġenerali tagħhom fiż-żona euro, hemm riskju li l-konsumaturi jistgħu wkoll jiċċaqalqu. Hemm ħafna mistoqsijiet prattiċi li rdu nwiġbu mhux biss dawk legali ta' drittijiet u obligi. Sofi. Iva, grazzi President. President, l-ewwel net dwar l-Unjoni Bankarja inti tikkonsidra li l-iskemi ta' garanzija ta' depożitu huma parti essenzjali, biċċa importanti mill-Unjoni Bankarja, iżda jidher ovvju li l-Ġermanja mhix lesta illi jkollha dan l-approċċ. Intom iskom qed tikkunsidraw illi eventwalment dan jista' jinħolo, imma din l-istennija kemm realistika u xi tfisser jekk ma timmaterjalizzax. It-tieni jiena kont kurjuża illi nisma' l-istqarrijiet tiegħek dwar l-Olanda, l-Ġermanja u l-Finlandja. l olanda l ġermanja u l finlandja illi l-assi ta' patrimonju għandhom jibqaw responsabilità nazzjonali u jina minix nara rabta ma' l-ISM per eżempju. L-aħħar mistoqsija din il-ġimgħa l-IMF jider illi mumiex ottimisti daqsek, jek nista' bil-prospetti ta' tkabbir tagħhom huma qegħdin jitolbu li jkun hemm integrazzjoni ulterjuri u dan jinkludi Unjoni Bankarja. Imma ċertu interess qed jitolbu għal rati ta' inflazzjoni aktar għolja għal pajjiżi bħal Ġermanja u l-Olanda sa 3 4% u jwaf ukoll il-moderazzjoni tas salarji. Issa 3 sa 4% tmur kontra il-miri ta' inflazzjoni tiegħek u jiena nixtieq inkun naf x'taħseb dwar l-istqarrijiet tagħhom. Honorable Epping? Grazzi, Signora President. Il-mistoqsija tiegħi hija li sibi ikkonsidra l-effett potenzjali negattiv jew l-impatt jekk nwafqu l-OMT ġala darba jibdew, jekk per eżempju pajis destinatarju jikser il-kondizjonijiet. Dan eh, wassal għal impatti negattivi, President. Tinnet għandi mistoqsija dwar bankja il-bira diskutejna mal-Kummissarju tal-Kompetizzjoni Wakin Almunja u l-impressjoni tiegħi hija l-Ispanja għamlet amalgamazzjoni ta' seba' banek reġjonali biex toħloq bank kbir wieħed li huwa kbir li jfalli to big to fail. Iżda mbagħad hemm kumpaniji bħal Liberja jew għal pajjiż jew Real Madrid saħan sitra illi għandhom ħafna self mal-bankja illi għadhom ma ħalsux lura. Għaliex huma jaħsbu li bankja ser jiġi salvat minn xi ħadd. Dawn l-assi tossiċi ma taħsibx li ser jipproduċu impatt negattiv għal ġala darba insalvaw bankja naraw li kunna tfadal problemi fl-ekonomija spanjola. Isek ettejt eh, jisu wieħed innaħħi mera minn mal-ħajt, mbagħad il-ħajt jiġġarraf. On the first question, it's clear that uh... Dwar l-ewwel mistoqsija, jidher biċ-ċar Fil-każijiet li inti semmejt, għandna bżonn nagħmlu aktar xogħol. Imma kif qed taħdem is-supervizjoni illum f'dawn il-każijiet qegħdin naraw xi ħaġa ssir, għandna l-kunsilli ta' supervizjoni. Jiġifieri dawn is-superviżuri u il mekanizmu l-ġdid ta' supervizjoni ser ikun parti minn dawn il-kunsilli ta' supervizjoni. Minn din il-perspettiva ma tant ser ikun hemm bidla fil-istruttura ta' supervizjoni kif naraw għallum hawnhekk qed nirreferi għas sussidjarji ta' banek barranin fil-żona mhux euro u bil-kontra. U għalek, il-supervizjoni bħalissa edha s-sir permess ta' kunsili ta' supervizjoni fejnem il-supervizur tal-pajis ospitanti u tal-pajis li qed jospita. U dan jkun li SSM u supervizur involuta unek. U għalek, minn punt di vista tal-qafas biex nejdu l-għek, il-qafas jinsab emmek u supervizur uniku ser ikun membru tal-Kunsil ta' Supervizjoni. Dwar l-aċċess għall likwidità it-tweġiba hija ovvjament le. Għaliex il-politika monetarja hija politika monetarja għal banek illi jinsabu fil-pajizi ta' zona euro dwar il-garanziji ta' depositi, l-iskemi ta' garanziji ta' depositi dan huwa pilastru essenzjali ma' kwistjoni ta' żmien. Meta nitkellmu dwar il-garanziji ta' depositi, aħna qegħdin nitkellmu dwar il-mutwalizzazzjoni tar-riski bankarji. Ġifieri fi kliem ieħor ċertu banek ta' ċertu pajjiżi qegħdin jiġu mitluba illi jerfaw ir-riski ta' pajjiżi oħra. Issa qabel dan isir, qabel dan isir wieħed irid ikun jaf x'qed isir f'dawn il-banek. U għalhekk it-tlet pilastri supervizjoni, ir-riżoluzzjoni u il-garanziji ta' depożiti l-assigurazzjoni huma importanti, imma il-waqt tal-implementazzjoni tagħhom ser ikun differenti. Ser ikun hemm mekkaniżmu uniku ta' supervizjoni illi jindirizza il-banek ir-riski u jipproduċi evalwazzjoni ta' xin xemm. Umbat aktar tard wieħed jiddeċiedi dwar il-mutwalizzazzjoni ta' dawn ir-riski. Għalek, dan huwa proċess politiku komplikat imma hija xi ħaġa li għandna għandu jkonna approċ gradwali fil-konfront tagħha għaliex ma rridux neqirduhom dawn l-iskemi ta' assigurazzjoni ta' garanzija ta' depositi. U għalhekk sakemm nagħmlu trasferiment ta' entità ġdida, eh, wieħed irid ikun jaf eżattament għal xiex dieħel il-legacy assets. Dawn l-assi jiena mhux ser dwarhom, imma żgur illi aktar ma neħilsu mill-dubji, aktar ma nsolvi dawn id-dubji dwar xinu legisi u xmux legisi, aktar ikun aħjar. Ħafna kienu sorpriżi dwar dan u issa irridu niċċaraw id-differenza illi teżisti. Jiena ma naħsibx illi hemm differenza bej il-previżjoni ta' tkabbir tal-IMF u dik tagħna. Aħna għedna li qegħdin noħorġu mit-tieni kwarta sena b'attività dajfa, it-tielet kwart ukoll ser ikun dajef u il-previżjonijiet jidru negattivi u ma tantxina nixtieq nidher li jiena ottimist ħafna dwar it tkabbir Dwar l-inflazzjoni ejjew ma ninsewx illi il-mandat tal-Bank Ċentrali Ewropew huwa illi jkun hemm inflazzjoni fiż-żona euro taħt jew viċin 2% għall żona euro kollha kemm dan huwa l-mandat tagħna. Issa, x'inhi inflazzjoni fil-pajjiżi individwali mhux tħassib immedjat għal Bank Ċentrali Ewropew, imma huwa ta' tħassib jekk din l-inflazzjoni tfetx minn żviluppi ta' prezzijiet settorjali Dan huwa kompitu illi għandu jiġi indirizzat permess ta' strumenti makroprudenzjali, ħafna minnhom għandhom jiġu mfassla fuq livell nazzjonali, b'input ċentrali. U għalhekk il-mandat primarju tagħna huwa illi naraw l-inflazzjoni fuq livell ta' żona euro. Telet mistoqsija dwar l-OMTs Ma nistax niftakar għal mistoqsija jgħid il-President. Il-mistoqsija kienet illi ġalla darba intom taċċettaw l-OMT ser ikolkom ser tkunu ġela illi tneħħuhom minħabba l-kondizjonijiet, x'effetti ser ikun hemm, x'konsegwenzi ser ikun hemm, tistgħu mbagħad tneħħuhom iva din dawn il-problemi ġew indirizzati mill-Kunsill u ser naqralek l-istqarrija illi jien għamilt meta jiena rajt l-istqarrija ta' introduzzjoni fl-aħħar press conference tagħna l omts mhux ser isiru sakemm ikun hemm program partikolari li jkun taħt reviżjoni u ser ikkompli ġala darba ikun hemm konformità mal-programm u din tiġi żgurata u għalhekk huwa naturali illi mhux ser nagħmlu transazzjonijiet pal dawn meta jkun hemm reviżjoni għaliex hemm ħafna negozjati, ħafna inċentivi illi jistgħu ibidlu l-affarijiet jekk l-evalwazzjoni hija pożittiva iva narġgħu nitrattawhom. Dwar il-benkja u l-kaxas il-mistoqsija tijak hija dwar ir-riski il qed jakkumulaw il-Gvern Spanjol kif taf u il-Kummissjoni u l-Bank Ċentrali Ewropew. Palissa qed jagħmlu negozjati u diskussjonijiet dwar il-ħolqin ta' kumpanija ta' maniġar tal-assi fejn l-assi ċertu assi ta' xi banek u dan inkludi il-bankja ser jiġu trasferiti ma naħsib li kun xira u minix bizziet marraf biex niddiskuti u nikkummenta dwar il-negozjati li għaddejjin dan il-moment, f'dan il-moment, grazzi. And uh, the next three... Mela, it-tlieta li jmesu ma Mario ma wuro Awdo Buman u Astrid Lulling. Grazie, President. Grazie, President. President Draghi biex nerġaw nduru lejn il-kondizjonalità. Nixtieq nirringrazzjak l għanetta li ċarajt ħafna punti. Mistoqsija waħda diretta. Bla dubju illi l-aspett tal-kondizjonalità ifisser e tnaqis mis-sovranità anke jekk dan isir bażi volontarja u għalhekk mhux qed nitkellmu biss dwar il-leġittimità ġuridika ma dik demokratika. Iġifiri, nixtieq nistaqsik. Ma taħsibx li huwa aħjar l-istati membri eh, eh, jippermettu dawn il-miżuri b'modifika ta' trattat mill-li minħabba l fat li bil-kondizjonalità hemm din il-kwistjoni ta' trattat. u wieħed ikun qed jitratta affarijiet li mhumiex veru parti mill-integrazzjoni ta' l-Unjoni sa dwar is-supervizjoni ta' dawn il-banek tal-investiment eh, li jinvestu għal tul ta' żmien u li jitolbu ċertu ċertu tail assets. nishti eh, nishtiqek eh, li tilbes il-headphones għasan nitkellem bil-Ġermanis u jekk jista' jkun żomm il-ħin, eh, Sharon, please. President. Nappoġġa il-mistoqsija eh, li qal l-Onorevoli Mauro dwar il-kondizzjonalità. fil-politika ekonomika forsi li sibi Eh, ikun jista aħjar jgħid li huwa parti essenzjali eh, eh, u anka minħabba l-qasma tal-IFM u l-ISBM l-istati membri u il-xol tal-ICB bla dubju illi il-kondizjonalità hija xi ħaġa li hija neċessarja imma hemm kustjoni ewlenija u intom bħala istituzzjoni intom parti minn din il-problema ewlenija. Il-kondizzjonalità hija fil-fatt approċċ politiku bħala rikomandazzjoni ta' eh, politika ekonomika u impożizzjoni din tista' tkun ħaġa tajba imma eh, jekk inti gvern tista' tirrifjuta u jekk il-parlament eh, ma jagħmilx l-affarijiet tajbin, inti tista' tissepara lilek minnu. Imma it-trojka ma jistax jagħmel dan u għalhekk li hemm dawn il-problemi fil-Ewropa tan-nofsinhar fejn anka fit-toroq qed jinħarqu il-bnadar. Hawnhekk għaw is-sovranità involuta u l-parlament li għandu din is-sovranità u anka jista' jipprevedi l-iżviluppi eh, ekonomiċi għalhekk meta ħat appoġġaw intom il fat li din il-Kamra u dan il-Komitat għandu il rwol essenzjali u kollu għandu juri l-vuċi tiegħu fuq il-kondizzjonalità u kif din tista' tiġi implementata u jekk fl-interess tal-pajjiżi li qed nitkellmu dwarhom mhux mandux eh, eh, mandux ikonna eh, affarijiet mamula b'mod ieħor. Merci Madam la President. Grazzi Estri Dissa, Grazzi President. Il-kampanja għal membri femminili fuq il-board hija xi ħaġa li diġà tkellmu dwarha aħna ah, ħerqana ħafna aħna eh, għal din il-mitoloġija, din il-mitoloġija dwar il-nisa illi jistaw ikunu aktar kompetenti mill-irġil illi jista' jkollhom eh, problemi kifet jiena kemm il-darba, eh, Sinjura President. jina kemm il- eh, eh, darba et eh, illi billi kiku kanna n-nisa fil-post ma jfissirx li ma kienx se jkonna marxizmu, ma jfissirx li l-krizi saret bis li għanna sajja bis il-konsekwenza tal-ġestjoni mill-irġil. Jiena nirrekomanda dan il-ktieb li qed naqra bħalissa li jagħti dettalji ta' dak li seħ fl-ekonomija e, li rrid ngħid huwa li jkun ħafna aħjar li wieħed iħares lejn il-fatti qabel ma wieħed jaqbad u jibda jiġġeneralizza u e, jgħid e, il-ħrejjef għaw ġew. Jiena ġili dejjem uh, fil-karriera politika tiegħi li bdiet fl-1963 biex ikun hemm uh, opportunitajiet ugwali għan-nisa imma wieħed irid ukoll eh, jibbaża l-affarijiet fuq fatti jista ikollok ġlieda nobli imma din titkun ibbażata fuq il-fatti mhux fuq il-mitoloġija. Issa, President, nixtieq nistaqsik mistoqsija. Nixtieq tgħidilna fuq il-prinċipju ta' deċentralizzazzjoni għall-implementazzjoni ta' tal-mekanizmu uniku ta' supervizjoni l-SSM. Kif l-ICB se jkun jaf illi l-autoritajiet nazzjonali edin jaħdmu għas-sistema u mux edin jaħdmu biex E, servu biss l-interessi esklusivi tal-pajjiż li jkunu qegħdin fih. Jekk fimt tajjeb jien din jekk fim tajb suppost li ħajkun hemm dialogu mill-qrib bejn is-supervizuri fuq eh, livell eh, nazzjonali u dawk tal-ECB l ecb fl aħħar mill aħħar huwa responsabbli huwa u għalhekk irid ikollu il-mezzi biex jeżerċita din ir-responsabilità li huwa għandu. Mela, Maria Draghi sa fuq l-ewwel żewġ mistoqsijiet hemm punti komuni fihom. Aħna u fil-fatt argumentajna kemm il-darba fuq uh, il-sim ta' sovranità fuq livell supranazzjonali fil Mm, budget u faffarijiet fiskali u anka issa f'oqsma oħra ta' riforma strutturali. Iġifiri, e, wieħed aħna ma nix bżon li intom tikkonvinċuna, aħna naqblu maħħa din il-ħaġa l-qsim e, ta' sovranità, iġifiri din hija importanti kwalinkwa ħaġa illi tista isseħħa eh, f'dan il-lat huwa titjib fil-governanza taż-żona Oro u l-lisibi dejjem ħajkun favur ta' dan. Fu ir-referenza speċifika għall-OMT, iġifiri, din l-attivazzjoni għal darboħra nixtieq ngħid illi mhux aħna li qegħdin nimponu il-kondizzjonijiet, aħna rridu nassikuraw illi l-programm tagħna jkun wieħed effettiv ikun eh, jaqa taħt il-mandat tagħna u laqas ma jieħu eh, post l-azzjoni min-naħa tal-gvern, ġifieri mill-azzjoni lokali. U għalhekk minn din il-perspettiva il-kondizzjonalità li hija assoċjata mal-OMT hija waħda fundamentali. U nafu illi l-OMT ma jaħdimx uh, u nafu mill-esperjenza u uh, anka jekk naħsbu u nirriflettu fuq is-sitwazzjoni ma jkunx uh, ta' beneficju għal proċess għax jeqret l-inċentivi kif ġara s-sena l-oħra f'każijiet speċifiċi jneħħi din l-inċentiva għal-gvern biex jaġixxi u jagħmel ir-riformi meħtieġa. Imma meta wieħed ħares lejl ġejjieni aktar ma jkonna imwaqqafa Eh, eh, ikona din is-sovranità maqsuma f'dawn l-oqsma aktar aħjar eh, il-pajjiżi tagħna issa huma wis marbuta flimkien biex jieħdu deċiżjonijiet ta' politika ekonomika illi jkollhom effetti fuq pajjiżi oħra u l-effetti ħżiena fuq pajjiżi oħra u għalhekk wieħed irid issa jeleb din eh, il-perspettiva li tkun purament nazzjonali kemm fit-tfassil kif ukoll fl-implementazzjoni tal-politika ekonomika tagħna. Fuq l-aħħar mistoqsija minix ċerta eh, mija fil-mija illi fimt tajjeb għalhekk nixtieq forsi nerġa' nistaqsi l-Honorable Luling. minar mikrofon qed titkellem l-Onorevoli Luling. L-Onorevoli Luling ma xalitx il-mikrofonu. Qed nifhem eh, li inti forsi ma fimtnix għandi din il-mistoqsija preċiża jiena. Jiena għamilt stqarrija dwar il-mitoloġija illi n-nisa ma kellhom xej, eh, kellhom xaqsmu ma Goldman Sachs u ma Lehman. Inti dik fimta ġifiri, mela jina l-mistoqsija ħan irrepeti, jiena xtaqtek tgħidilna aktar fuq il-prinċipju ta' deċentralizzazzjoni illi ħajjiġi implementat bħala parti mill-mekkanizmu ta' supervizjoni unika l-SSM kif l-ICB se jassikura illi il-supervizuri nazzjonali ħajaħdmu għas-sistema u mhux se jaħdmu biex iservu biss l-interessi esklusivi tal-istat membri fejn ikunu stabiliti. Jiena għettu ukoll jekk ux eh, suppost li kunem dialogu mill-rip bejn dawn eh, ir-regolaturi nazzjonali u li sibi innifsu. minħabba illi li sebi wara kollox eh, huwa uh, responsabli, huwa responsabbli aħħari għalhekk għandu ikollu id-dritt li jeżerċita r responsabiltajiet tiegħu. Nispera li fimt nisa, skużawni li jiena ma kontx fimt il-mistoqsija, għandek raġun. Iva, dan huwa tħassib li rrid jiġi indirizzat u ħajkun indirizzat permezz tal-peer pressure u tal-iskambju Is-sistema meta tkun qed topera kompletament tit twassal għal um, skambju eh, trasparenti bejn il-supervizuri dwar l-istat ta' saħħa tal-istituzzjonijiet li huma jagħmlu supervizjoni tagħhom. Iġifieri, ħajkun hemm din il-peer pressure, din il-pressjoni bejn eh, min qed jaħdem fuq iż-żewġ partijiet biex jittieħdu dawn id-deċiżjonijiet komuni illi jgħinu biex jelbu din it-tendenza li semmejt inti li supervizuri nazzjonali jaħdmu għall-interess tal-istat fejn ikunu stabiliti. Barra minn hekk nixtieq nfakkar illi il-pozizjoni tal-supervizuri nazzjonali hija waħda miftuħa u kostruttiva biex jimbena dan il-mekkanizmu uniku ta' supervizjoni li hija xi ħaġa ta' assikurazzjoni u anke biex ngħidlek ta' sorpriża. Grazzi. Naħseb il-kalima li miss jistaw jistaw nuħduhom kollha Peter Seaman Leon Van Gogh u Guno jekk jasal. Grazzi, President, ħankun fil-qosor. Żewġ punti li xtaqt insemmi jekk nas jekk naħsbu illi ħat instab soluzzjoni eh, dwar din il-superviz eh, il-fat li ħajkun żewġ eh, supervizuri. Il-mistoqsija tiegħi il-rwol tal-ECB fl-istruttura kif semmit semma dan l-aħħar ġifiri self limitat tal-gvern Ġifiri dak li ma nkisibx dawn l-aħħar sentejn, il-rati ta' interess baxxi. Għawnek ah, għedin naraw illi għedin inserħu fuq l-autoritajiet nazzjonali li fej mux bil-fors jaħdmu l-affarijiet ma jistax ikun li jisiru zbalji fuq livell nazzjonali u li jkunem u kol falliment tal-banek u li jkunem krizi fil-ġejjeni dan e- e- e- dan mhux se se jkun hemm supervizjoni aħjar imma jiena ngħidlek li ħajkun hemm uh, falliment. Issa naraw illi dawk li qegħdin uh, li għanna fiduċa fihom uh, li huma voluti fil-bejlin, u dimma tinġibuhom u dimna fuq u ngħidu li huma responsabbli. fil ġejjini jista' jkun hemm uh, din in-nuqqas ta' fiduċja minħabba li l-iżbalji jsiru mill-bnedmin u minħabba li minħabba f'dawn l-iżbalji eh, ovvjament eh, ikun hemm id dbatija Grazzi ħafna nixtieq eh, nifraħlek l-ewwel net għal risposti tiegħek dwar is-sitwazzjoni fil-Portugal u inti qed illi dan l-aħar kien hemm uh, suċċess fir-rigward ta' xi dejn u anka kien hemm suċċess fil-trojka u eh, anka kien hemm għajnuna eh, li natat lil Portugal minħabba din id-dejta. Taħsbu li eh, l-Portugali se jkun fil-post miex kif suppost tal-2013 wara dak li seħħa, it-tieni mistoqsija Kien hemm kritika dwar it-trojka, il-modell ta' ġustament ta' trojka kien hemm inqal illi dan iwassal għal aktar qatt u aktar riċessjoni u anka domanda aktar dajfa domestika, domanda domestika dajfa. Huwa veru li fl-aħħar tal-programm pajizi jistaw jisibu l f'punt eh, ta' bla ritorn, kif tista' tgħid inti li ċittadini ta' pajjiżi li qed eh, eh, fejjem ħafna dbatija li dawn qed iridu jgħaddu minn dawn l-affarijiet kollha qabel ma jaslu għal dak il-punt fejn jerġa' jkun hemm itkabbir. Tkellem li jmiss, bonġu lil kulħadd, President. Il-Bank Ċentrali Ewropew kien qed eh, jixtri dejn Grek fuq is-suq sekondarju bi prezzijiet eh, tajbin ħafna. Iġifiri ħajja xi profit ta' 11 biljun eh, meta jkun hemm dik li tissejjaħ redemption. Illi si bi għandu kol 3.6 biljun tool naf illi li sibiju marbut bl-istatut tijaw imma eh, suppost muwix eh, suppost mu suppost huwa eh, bank li negozja. Mela, allura xi tgħidilna inti dwar dawn il-profitti kollha jistaw dawn jirġaw jiġu fil-fatt poġġuta fl-ekonomija reali il qed issir din riforma strutturali fija. L-effetti li għanna qoddimna palissa mhumiex konklusivi, nixtieq nistaqsi wkoll mistoqsija dwar Spanja. Xi seħ jekk il-rati ta' Spanja ikomplu jitilaw u l-Ispanjoli eh, ma jidrux lejn il-mekanizmu ta' stabilta. On, on the first question. Mela, fuq l-ewwel mistoqsija. Il-supervizjoni huwa hija importanti biex wieħed eh, jipprevjeni żbalji u sorprizi. Imma iva, il-banek ifallu tkun kif tkun il-supervizjoni u huwa għalhekk li jekk ikonna din l-awtorità ta' reżoluzzjoni tkun ħaġa importanti ħafna għax din Eh, tagħti l gvernijiet il-flessibilità kollha biex iħallu l-istituzzjonijiet li suppost ifallu jfallu mingħajr ma jużaw il-finanzi pubbliċi u anka biex ma joħolqux ehm, distorsjoni fil mekanizmu tal-pagamenti kif ġara fil klas tal-imen u anka ta' banek oħra iżgħar minn dan. Iġifiri dan huwa pilastru li huwa importanti ħafna fil-Unjoni eh, Monetarja tagħna din is-supervizjoni. Dak li seħħa fil-Istati Uniti eh, kien hemm fil-fatt falliment ta' 200 banka eh, hemmhekk kien hemm stralċ tagħhom bi ftit eh, eh, konsegwenza fuq eh, is-sistema tal-pagamenti għalhekk irid ikun din il-pilastru ieħor fil-post dwar il-Portugal nixtieq ngħid li il-progress l-aġustament li qed iseħ b'aktar veloċità milli konna qegħdin nistennew l-ekonomija qed terġa' tibbilanċja anka mid-domanda domestika Eh, u anka minn eh, domanda eh, fl-esportazzjoni ġifiri hemm l-ispejjeż tal-xogħol qegħdin jinżlu il-current accounts u ġifiri sinjali oħra ta' progress il-deficit ħajaqa taħt il-3% huwa mistenni li jaqa taħt il-3% fil-2014 li sibi fil-gwar tal-Portugal qed jaraf uh, dan il-progress u anka tisħiħ uh, uh, floqs ma' strutturali bħal il-mekanizmu tal-pagi il-ħbarit tajbajja li l-Portugal ħarġu bond il-ġimma l-oħra, bond ta' tlet snin, u il-gvern qiegħed f'pożizzjoni li jkollu aċċess tassu uh, dal-waqt uh, kif previst. Din hija importanti ħafna. Issa, fuq livell aktar ġenerali kif għalet bħal Irlanda l-Portugal u eżempju ta' kif sagrifiċċi eh, mumiex il eh, mumiex kollox is-sagrifiċċju eh, jatem veru fakkartna fakkartni anka f'dak li qed is-sagrifiċċju eh, wassal in-nies f'din ix-xmara biex ngħidlek fejn hemm dawn il-kurrenti b'saħħithom fejn eh, l-affarijiet qed jinbuttawna eh, il-qudiem imma il-punt li semmejt kienet li wieħed irid jara anka il-xatt ta' xmara u dak iċpar li kienem eh, jostor ix-xatta xmara sa' isu qed imur eh, bil-mod minħabba l-progress li qed isir fil-governanza taż-żona euro. E, e, e, jekk tiftakru wieħed kien tkellem dwar se jisseħ fil-zona tal-euro fl-10 snin li ġejjin u sar ħafna progress minn dak is-smieħ li sar qabel is-summit ta' Ġunju. Iġifieri naħseb eh, Eh, minar man nkunu ottimisti zzejiet, nasib għandu jkonna fiduċa li ħajkonna li, li, li kena progress f'dawn l-ħar ħames eh, sitt xhur, kien fuq livell nazzjonali kif ukoll fuq eh, livell u ġifiri anka fil-governanza tal zona tal-Euro, anka fil-tfassil ta' qafas ġdid għal medda ta' żmien twejl ġifiri għal ġejjieni tal- zona euro. Dwar il-profitti tal-ECB dawn jiġu imqasma lill eh, l-NCBs li huma membri tal-ESCB. Jiġifieri sistema ċentrali tal-banek eh, ċentrali huma hemm ta' posta eh, formola li tintuża u jiddependi wkoll fuq l-arranġamenti nazzjonali li hemm fil-post dawn ħafna drabi jiġu trasferuti lil gvernijiet nazzjonali lil budgets tagħhom jiġifieri u mbagħad hija fidejn il-gvernijiet nazzjonali li jiddeċidu huma x'se jagħmlu b'dawn il-profitti. Per eżempju, f'ċertu kazijiet il-gvernijiet nazzjonali aċċettaw l-idea li dawn il-profit jistgħu jerġgħu jintużaw biex jiffinanzjaw il-programmi ta' ġustament ta' żona roġi fil dawk il-pajjiż li qegħdin fil-programmi. Jew emmin tefaħħom fil-budget nazzjonali. Dwar ir-rati ta' Spanja jiena misnqot nispekula fuq dak li ħajseħ l-OMT eh, hija backstop, mekkanizmu effettiv li l-antijaw huwa li naqas jew inneħi kompletament it-tail risks eh, huwa eh, m'għandux limitu u però għandu kondizzjonijiet marbuta miegħu. Lan huwa li jitneħħu dawn ir-riski u irrid ikun hemm il-kondizzjonijiet kollha fil-post biex dan l-OMT ikun jista' jibda imma kif qed dawn il-kondizzjonijiet huma kondizzjonijiet li huma neċessarji. Mela nagħti l-kelma l għuna u mbagħad għandi mistoqsijena wkoll. Grazzi tassew, Sur President. Jien għandi żewġ affarijiet li nixtieq trifletti fuqhom l-ewwel waħda għandha x'taqsam mal-fatt li aħna ħafna bid-diskussjoni ta' jkun ħafna diskussjoni fuq l-Unjoni Bankarja. Hemm ħafna proposti li b'xi mod jew ieħor qed jgħidu li aħna mhux se nkunu nistgħu insegwu ir-regoli li qed nadottaw u li qed nippruvaw nagħmluhom kredibbli. Jekk nixtieq nagħtik eżempju pereżempju rigward il-tnaqqis tad-dejn għal 60%. Din hija xi ħaġa pjuttost paradossa li x'aħna qed nippruvaw nistabilixxu kredibilità għal patta stabilità. Minnaħa, qed nippruvaw nistqarru din u najdu xini situazzjoni sitwazzjoni preżenti, però f'imnaħa l-oħra qed nippruvaw noħolqu istituzzjoni kif issolvi l-fatt li aħna nħossu li ħafna stati membri mhux ħajkunu ħafna stati mhux ħajkunu jistgħu jiżommu konformi ma' dawn ir-regoli u dawn bekk jistgħu jimminaw kollox. U għalhekk forsi tajjeb li forsi għandna wis affarijiet fis-sistema biex noħolqu verament kredabilita għall-istituzzjoni li għandna. It-tieni net. Nixtieq nitkellem fuq il-kwistjoni li ġiet imqajma llum. Jekk inħarsu lejn il-kontest makroekonomika l-Unjoni Ewropea, bosta stati membri u l-ekonomiji l-kbar ser jitrattaw ma pista dejn li ser jieħu madwar sal-2020 għax hawnhekk qed nitkellmu fuq il-level ta' 60%. Jiġri fit-8 snin ġejjin minn perspettiva makroekonomika ħajkolna żmien fejn mhux ħajkun hemm tkabbir u qed nintroduċu wkoll il- leġizlazzjoni bankarja dwar ir-rekwiżiti tal-kapitali naħseb huma sensibbli però qed isiru fl-istess waqt allura qed nirriskjaw li jkollna iktar tnaqis, naqis doppju kriżi finanzjarja doppja u ma nafx kif tħares li din il-ħaġa u x'nistgħu nagħmlu biex nevitaw din il-ħaġa u għank għal niksbu bilanċ ma' affarijiet oħra. Grazzi. Ok. Tajjeb, wis. Arlin diġa saqsitek saċertu punt rigward il-kwistjoni ta' tal-cost zone groups fil-fatt Svezja hija waħda minn daw il-pajjiżi li semmiet. Umbagħad għandna wkoll il-kwistjoni dwar il-Vickers. Inti għat li il-banek feħdan il-Eurozone huma differenti minn per eżempju l-Istati Uniti u Renju Unit, kif inti rrit tassumi, pero dawn għandhom banek internazzjonali kbar. Allura, hawnhekk qed nixtu l-attenzjoni fuq kif aħna qed inżommu is-suq waħdini fl-imkien u fl-istess waqt ikollna regoli komuni li jaħdmu mill-ICB sa l-żona euro jew il żona euro aktar wiesa biex ngħidu hekk. Dawn huma banek in, gruppi ta' banek internazzjonali li jinsabu kol barra l-Unjoni Ewropea u għalhekk jeżisti element ta' immigrazzjoni li jeżisti bej dawn il-banek u din hija xi ħaġa li aħna nixtiequ li nipprevjenu aħna rridu insommu is-suq waħdini fl-imkien maqut. Aħna nħossu li l-proposta tal-Common Handbook huwa pastajb ħafna sabiex bekk nippruvaw insolvu din il-kwistjoni. U naħseb li dan ser li lin mill-manwal ta' regoli u għekket nidħlu aktar fil-metodologija ta' riskju li issemmit ukoll fil-komunikazzjoni tal-Kommissjoni u jina li naf li Andrea fil-fat interessata ferm dwar u diġa semmita u jina u kol ser nitkellem u kol dwar l-assigurazzjoni. ċaġar li t-dejjaqni u anke tħasseb ħafna punti oħra, eh, tħasseb l-inna l-kol rigward l-Unjoni Bankarja għal-fat li aħna mhux qed nifmu din daw it-tlet proċessi. Jeżistu implikazzjonijiet ta' supervizjoni komuni jekk inti ma jkollokx il kontrolli komuni u dan huwa diffiċli fuq livell legali biex tfassal leġiżlazzjoni bħalli kieku il-fazi li jmiss ser isseħ meta aħna ma nkunux nafu meta din ser titfaċċa. Ċifri, memx tip ta' dbassir jew tip ta' kontrol, ġifri rridu nibnu daw il-miżuri fuq livell nazzjonali daw il-backstops ma jeżistux. U aħna rridu namlu dan jekk aħna ma jirnerċevux l-informazzjoni kollha li nħtieġu. U mhux tajb li neleġizlaw fuq għal xi ħaġa meta tnassumu li xi ħaġa oħra t titfaċċa, eh, din mi ħaġa adegwata fuq livell legali. U nixtieq naħseb nixtieq nara eżattament x'inhi l-fema tiegħek dwar dan. Mela fuq l-ewwel mistoqsija. Jekk jiena fimtsew. jien naħseb li it-ħassi prinċipali tagħkom huma fuq l-iktar parti diffiċli tal-politika ekonomika tagħna, ġifiri il-tnaqqis jew il-mutualization tar riskju. Dan għalina huwa essenzjali sabiex aħna nagħmlu progress, però fl-istess waqt għal bosta nies u essenzjali li dan ikun pjuttost estremu jasal fit tal-proċess li jkun diġa tfassal. ċfridu niprufaw nsibu kompromess, pero il-punt huwa dan li bħas sistema bankarja aħna konna din diskuta aktar kmini, ċifri biex kolna um, ehm, garanzija ta' depositu. Il-mutualization hija bbażata fuq il-fiduċja. U U dwar il-konvinzjoni, li l-istati membri kollha iħossu li l-politika ekonomika tagħhom hi ta' interess komuni. Din hija bbażata fuq il- il-qsim ta' sovranità, speċjalment f'dik li fiska, e, fiskali u budgetar, pero mhux esklusivikament, anki fuq riformi strutturali joddu, għaliex jider pjuttost ċar li l-istati membri jridu jiġġeneraw it-kabir. U ta' bilħaq dan ser jiforma parti mill-kuntrat komuni li fuqu mbagħad il-fiduċja tista' tinbena. U il-problemi marbuta mal-tnaqqis ta' riskju jistgħu jiġu meluba, ġifri dan kollu proċess. U għanna sekwenzi fih dan il-proċess u ovvjament ser jieħu żmien. U anki irrit jasal fit-tmiemu u perritu hemm rida politika biex wieħed jaqsam il-sovranità nazzjonali mill-ġdid, hawnhekk għamilt referenza anki għal mistoqsijiet qabel, jiġifieri sim ta' sovranità nazzjonali u anka sopranazzjonali. It-tieni punt li intom qajjimtu għandu bażi tajba. Iva minna żbalji fil-passat, anki meta provajna ninfurzaw regolamenti jew inkella tip ta' evalwazzjoni ta' supervizjoni li kienu verament proċikliċi li ġelu l-affarijiet morru għallar. Aħna diskutejniju fil fadda dawn l-affarijiet. Hemm ħafna affarijiet li huma tajbin fl-astrat tagħhom imma meta niġu għall-implementazzjoni tal-politika, imbagħad dawn iridu jiġu implementati fis-sekwenza adegwata ta' sikwiet ħaġa tajba li tkun barra mis-sekwenza tkun issir ħaġa ħażina ħafna għax ta' produċi konsegwenzi żiena. U għalhekk intom tafu dan għax għamilna skambju dwar dan fil-passat u aħna nsistejna ħafna li jkun hemm sekwenza adegwata ta' dan kollu. Jiġifieri meta aħna fassalna regolamenti, aħna rridu nsaqsu dejjem l-infusna, xiri tkun hemm qabel ma aħna nintroduċu dan ir-regolament ġdid. Ġifrina hawnhekk naqsa mitħassib eh, tagħkom. Nixti nagħmel kjarifika qasira li l-ewwel mistoqsija tiegħi u l-fatt li bosta mid-diskussjoni ta' mutualization tad dejn titkitajt li aħna rridu naqsu il-pis tad dejn għal ta' 60%. U din fil-fatt parti mill-patta stabilità ġifri li m'għandux ikun hemm dejn il-fuq minn 60%. Il-patt ta' stabilità l-ġdid jesħaq li 60% huwa il-limitu massimu għal pista tad dejn u dan jaħloq paradoss ma' l-aspett ta' kredibilità. Iva, jina kontet nindirizza il-kwistjoni ġenerali. Jiena ma nixxiex niddiskuti soluzzjonijiet speċifiċi rigward il-mutualization għaliex hemm ħafna idejat Pero daw l-idejat kolla jaqsmu l-problemi li jena sħaqt fuqom, biex xħat kun it-tweġiba ħarija, it-tweġiba finali li aħna fuq rridu nirriflettu anki b'mod sostantiv. Aħna dna l-bot u jekk aħna kieku nsibu soluzzjoni, anki pipat eh, rajna li jeżistu kontradizzjoni fil-veduti kolla li għaw. Issa fuq is-suq waħdini Naħseb li għandek raġun, aħna iva rridu nassikuraw li ma noħolqux sistema fejn jew għandek migrazzjoni jew arbitraċ li fl-aħħar mill-aħħar id-dajfu suq Il-proposta biex naħdmu fuq manwal komuni huwa hija proposta tajba ħafna u naħseb il-partijiet kollha għandhom ikunu qed jaħdmu fuq dan Dan il-mekkanizmu supervizorju waħdin l-SSM fl-opinjoni tiegħi mhux ħajoħloq aktar problemi li suq waħdini aktar milli kien hemm problemi qabel. Jiderċar ċar li r-realtà bankarja u il-supervizjoni ser tkun differenti, allura dak li għanna bżon u li kolna regolament jew inkella manwal komuni li jkun kapaċi jista' jilħaq riżultati tiegħu fil-waqt li jirrispetta il-modelli differenti ta' negozju li jeżistu fiħdan l-Unjoni. U għalhekk minn din il-perspettiva l-proposta sabiex aħna naħdmu fuq manwal komuni ta' bilħaq hija proposta l-infasla b'mod tajjeb u li għandna nappoġġawha. Rigward il-leġizlazzjoni, Iva jina naħseb li minn perspettiva u teknika leġizlattiva ikun aħjar jekk intom tistgħu tilleġizlaw it-tlet pilast il-kol U bla dubju, il fatt li nimxu pass pass, viżjoni pjuttost realistika, tagħmel il-ħajja tagħkom u tal-leġislaturi oħrajn ferm diffiċli u l-proċess xorta waħda se jkun wieħed li jimxi bil-mod. Però ovvjament din hija r-realtà li aħna rridu nindirizzaw u nittrattaw. Grazzi tas-sir, Sir President. Grazzi. il-bidu ta' sena li ġejja ser tkun pjuttost diffiċli kolli ngħid. Nixtieq ringrazzjak Mr. Draghi għal tweġibit tiegħek aħna mdejem nieħdu gost li nilqaw kawnek fostna f'dan il-kumitat u jina perswaza li inti ser tmur lura bil-enerġija biex taħdem fuq kwistjoni speċjalment il-differenza tiżisti bejn is-sessi fl-isibi. Grazzi.